afternoon, everybody. Mela, kullħat war l-ofsinar tajjeb, nerġan il-akkom fil-laqa tal-imko. Entkom kollha għandkom l-agenda u jekk memx kommenti eh, kummenti xtamlu l-agenda jadottata. Kif tafu din il-laqaja web streamed u nishtiq informakom ukoll li hemm eh, versjoni ġdida tal-newsletter tal-imkotana disponibbli ċevejtu anki l-minuti tal-laqa ta' Mejju u, u nistaw najdu li ma' provati jekk memx kummenti u nistaw nibdew bil bil-rapport fuq il-negozjati interistituzjonali għal pendenti. L-ewwel waħda hija fuq il-liġi ta' accessibilità u r-rapporter Lokegard ma setax jikunaw hawn u talabni nitkellem fismu. Allora Morten Nokregard nishti nitlob skuza tal ma muħiċaw, pero jishti jaqsam ma'kom xi aħbar ta' dizappunt minna tal-Kunsil fuq dan ir-rapport. U qed jgħid illi fil-preparazzjoni fil- fil-preparazzjoni tal-Koreper huwa ovvju li l-Istati membri mhumiex lesti u allura l-Kunsil ma jkunx jista' jinnegozja fuq it-trialogu ta' nhar it-tlieta. Ir-rapporter u shadows din rawa bħala eh, problema negozjati għax lantana ċar kien illi nilħu ftejm fil-presidenza bulgara u l-istati membri ma kienux eh, lesti. Umbat uh, eh, fuq it-trialogu dan aħna aċċettajna l moktar kmini biex natu biex ikonna l-possibilità li ma l istati membri, pero sfortunatament dan ma ġarax. Senatikom essa il-situazzjoni fuq fuq it-trialogi l-oħrajn. Il-mekanizmu tal-reġistri u tal-ilmenti. tal reġistri u tal elmenti fuq il soluzjoni ta' tilwim, fuq l-emerġenza, il-konsil ma, ma ġabx, ma menx il-homework, allora ma kena, ma kena, ma kenix possibilità nimxu l-qoddim. Fuq il-trasportu, turizmu, u anki jekk aħna konna mixjien tajjeb meta nħarsu lejn l-aħħar negozjati fil-Kunsill irridu ngħidu li hemm ħafna x'namlu għalissa. Ir-rapporter bħalissa qed jiddiskuti r-reazzjoni mal-shadows tiegħu, però huwa mhuwiex kuntent li jkun hemm il-ħames trialogu jekk il-Kunsil mux se jkun prezenti. Minna ħatana negozjati mumiex blokkati, ħana lesti il-negozjaw malli jkun lest il-Kunsill. Allora Morten et, et jgħid li se jistenna illi jamlu l telefonata. U għawnek qed nara li Sinjura Stilanova tixtieq tajġa ħaġa. Grazzi. Nixtieq jiena nappoġġa il-pożizzjoni tar-rapporter. Aħna verament diżappuntati u mhux ftit b'dan il-falliment fin-negozjati bliż bl-aħħar zilub tal kunsell u l-pożizzjoni dan ta' ħafna stati membri. Illi kif għadna kif smajna mo qed juru l-ebda flessibilità fit-trialogu mal-Parlament. <clears throat> Naħseb illi aħna diġa għadna f'ħafna okkażjonijiet illi bħala Parlament aħna dana nikkonsidraw bħala liġi importanti li se tissemplifika l-ħajja ta' miljun ta' ċittadini u aħna għanna namlu kull ma nistaw biex e, għam għamil aktar kuni possibli. Issa, il-fat li minkejja konċessjoniet minna tal-parlament aħna mar nexxinix nimxu l-qoddim fil-negozjati, specialment fuq dak li għandu xaqsa ma l-ambitu ta' dan il ta' din il-liġi, hija ħaġa illi tneħinna l-entużjażmu u minnaħa tal-SND nishtiq ngħid illi jekk il-Kunsill qed jistenna li l-Parlament se jirtira għandhom żball għax aħna għandna red lights tagħna u se ninsistu fuq ir-red lines tagħna. Grazzi. Issa għandna ir-rapporti fuq il-fall ta' notifikazzjoni, ta' notifika. Mela nipproponni illi nadu issa għal-rapportar fuq il-free flow of data. Grazzi, President, il-negozjat jgħat fil-laħar stadju. Jina għadni kif ġejt l-ura ma nistax se natikom laħar aħbar, pero kena proposta tajba ħafna għal dawn il-laqat tekniċi. Nishtiq najċ xinċara. Ħad il-mandat għan negozjar ħattu nar it-tlieta, l-erba kena shadows u kienet tajb kien tajb ħafna l-ħossi li aħna għanna tim parlamentari qawwi u maqut u jiena u kulħadd jaqbel illi rridu naġlu kemm jista' jkun u rridu nispeċaw fil-presidenza Bulgara u il-mandatu għacċar nistaw nibdew bit-trialogu ġa il-ħamis, il-trialogu kien kostruttiv, atmosfera tajba u imxejna ħafna. Kien hemm erba' kwistjonijiet fejn irridu naħdmu bejn il-Parlament u l-Kunsill. Però naħseb illi ksibna ħafna diġà <clears throat> U biex nalaq fuq l-agenda naħseb li għada se jkollna trialogu ieħor u jiena se jkun dana se diskussjoni se jkun fit-19 u forsi anki fil-21. Fuq l-eċezzjoni ta' sekurta pubblika, l-linja tal parlamenti hija nimassimizzaw il-free flow of data u li minimizzaw il-possibilità għal ħtiġijiet ta' eh, lokalizzazzjoni ta' data li jibqa' f'postam. U fuq kwistjoni ta' ta' raġunijiet ta' sikurta' pubblika. U dana brispet anki ta' trattati u anki bażi tal-ftehim illi l-istati membri jixtieq li kollom aċċess faċli għad data lokalizzati f'stat membru ieħor u anki li imponu sanzjonijiet jew pieni jekk ikun hemm abus anki minn utent singolu. Fuq l-eċezzjonijiet aħna qegħdin qrib ħafna l ftejim qed negozjaw aħna pakett mhux mhux artiklu wieħed wara l-ieħor fuq dak kien artiklu 4.1, issa l-artiklu 4.3 kien fuq il-mekanizmu ta' compliance u enforcement. U importanti li neħu mit-test kwalunkwe menzjoni li miex ċara u li miex inforzabli fir realtà Allura ma rridux li kunem hemm frażijiet ta' natura ġenerali, irrid tkun speċifika. Eh, fl-artiklu 53 mbagħad il pini eh, anki hawnhekk sibna ftehim kważi sibna ftehim mal-Stati mal membri u rridu niżguraw illi mhumiex il-kelma temporary miex biżejjed definita moċar għalina, irridu kalendarju ċar biex il-membri ma jkunux jistaw sempliciment jirripatrijaw id-data jew li, li jimponu ħtiġijiet eh, ġodda. Umbat fuq id-definizjoni l-artiklu 3.5 anki fuq dan aħna għadna moċar li rridu prassi amministrativi u dawn inkludu anki li xiri pubbliku għandu jkunu inklużi. U ċar li anki l-Istati membri jarfu li jista' jkun hemm benefiċċji, għajt insibu hawnhekk formulazzjoni illi tista' tkun kompromess tajba. Il-xiri pubbliku huwa red line għal-Parlament. U bat l-aħħar punt illi miex propju kontroversjali imma wara il-supervisor tal-IDT eh, tal-Data eh, Protection memxie eh, għalfejn imbidlu sustanza, pero namlu xi passi biex neċaraw il testa Għax aħna kolla nablu li dan il-regolament ma jirigwardax data personali u qed jimxi mingħajr preġudizzju għal GDPR u dan huwa l-formulazzjoni li tiġi użata normalment fil-liġijiet Ewropej biex jiżguraw li liġi waħda ma, ma tindaħalx jew tagħmelx overlap minn ma, ma leġiżlazzjoni oħra. Allora qegħdin nippruvaw niċaraw dan fil-premessi u u aħna kollha għandna l-istess pożizzjoni fuq is-sustanza. L-aħħar parti u hija fuq il-portability u code of conduct. Hawnhekk għandi mandat ċar fejn il-Parlament qal b'mod ċar illi aħna ma rridux illi konna test dettaljat iżejjed biex jorbot idej il-negozjaturi fil-kodiċi ta' kondotta. U allura jena eh, jena fiduċuża li nsibu mod li ma noħorġux b'artikoli li kunu twal wis, dettaljati wis, preskrittivi zejed. U għawnek ma narax problemi principali lanqas. President jina naturalment disponibli biex nitkellem ma' shadows. Nħoss li aħna għanna komunikazzjoni tajba u anki waqt il-negozjati għax dan il-fajl se jidħol fl-istorja tal-Unjoni Ewropea li jkun wieħed mit-trialogu li għagġel liktar malajr. Jekk jirna xilna nispiċċaw, naturalment, imma l-Kunsel irridu jifmu li jekk irridu nispiċċaw fil-presidenza bulgar aħna lesti għaflessibli eh, u l-om id-dikjarajna naċċettaw il-red lines taħħom, il-pozizjoniet taħħom u għetnamlu kull ma nista għanna mandat li ġi votat fil-parlament li rridu nirrispettaw u dan huwa verament super maġġel. U hemm bżonn però ta' disciplina fil-tim u fil-fatt aħna għandna disciplina aħna lesti anki disponibli ħafna anki fil tlieta fil ħodu però għandu jkun hemm minnaħa l-oħra, minnaħa tagħhom anki disponibilità. Graċi! Grazzi. Nilqa anki naturalment eh, kwalunkwe pariri minnaħat tal-kollegi. Grazzi taħt il-President u dan jfisser il-lista nistaw naddu għal report back li mis fuq il-komunikazzjoni elettroniċi. Xaranzova. Naturalment jekkaw xaħat mill-alde li jishti jitkellem minn flok Sinjor Xaranzova jew titkellem fuq is-suġġett, forsi fil-qosor. Il-mistoqsija tiegħek kif kienet? Jekk inti trid tatina aġġornament fuq it-trialogu? Dita hawn Hemm aħbar tajba ħafna il-negozjati eh, speċaw, kemm innaħa tal-itre u mill-imko, kien hemm eh, koordinazzjoni tajba għal minnaħat tal-interessi tagħna ta' żewġ kumitati għafas eh, għall-investimenti għal futuru mod speċjali l-imko. Aħna kontenti li stajna nilħu approċ ta' armonizzazzjoni massima. U naqqasna l-protezzjoni fi stati f'ċerti stati membri. U waħda mill eh, kizbit importanti tal-Parlament kienu li naqsu l-prezzijiet. Kienet ġlida negozjati diffiċli ħafna x l-Komissjoni ma kellha l-ebda intenzjoni eh, tagħmel xejn fuq dan il-fajl. Allora, il-Parlament flimkien mal-Kunsil ħarġu għal din is-soluzzjoni. Allora wasanna għal massimu ta' 19 sent għal minuta. U naħseb li dan huwa kompromess għax kulħadd għandu l-possibilità għax bekk l-operaturi jistaw jem lokal kompetizjoni bejnietom u dana jista' jasal għal beneficju ta' ċittadini. U dana eh, ħaġa tajba li jista nifinalizzaw id-deċiżjoni tagħna u napprovaw il-fajl qabel l-elezzjoni ta' sena diħla. il komissjoni ħarġet b'din proposta però wara pressjoni qawwija minnaħat tal-Parlament u wara l-appoċ anki tal kunsil u fl-aħħar il-Kummissjoni ħarġet arrija pratikament zidet fuq il-kompromess tagħna u din ħaġa stramba għax hekk inħarsu lejn dettalji suppost kien hemm evalwazzjoni ta' riżultati minn qabel qabel in-negozjati u fl i-prezentaw artikolu u qbilna fuqa u b'dan l-artiklu hemm ftit possibilità illi jkun hemm deroga minnaħa tal-pajjiżi. F'ċerti ċirkostanzi biss. u e, dina miex eżempju ta' better regulation. Better regulation ifisser li irridu niprovaw intajbuha. wara kollox dawn huma riżultati ta' regolament li kien jeżisti minn l-2013 suppost aħna tajibnieh. U kienem anki kienem il-reverse 112 Meta jkun hemm kwistjonijiet ta' riskju, per eżempju, il wieħed iċempel one man two jagħmel reverse call. Kemm għabbażi eh, tan-numru u anki mhux għabbażi tan-numru. Kien pjuttost diffiċli, però aħna kontenti uh, eh, e li anki l-Presidenza Bulgara eh, enitna. Uh, u naħseb il-Parlament jista' jkun kontent b'dak li b'riżultat u nistgħu ngħadu għal plenarja li jmiss. Grazzi. Grazzi ħafna. U dan jfisser issa illi nistgħu nagħlqu fuq dawn ir-reporting back fuq it-trialogi. U nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda illi hija l-konsiderazzjoni ta' emendi ta' kompromess fuq il- file fuq il-file l miss. Grazzi ħafna, Signora ċer tal-kelma. Mela l-ewwel net nixtieq nuri apprezzament l-inizjattiva tal komissjoni il-Parlament, il-prodott tal-pensjonament u biex ninkoraġixxu iċ-ċittadini biex nagħmlu dispożizzjoni għal meta jirtiraw ikunu anzjani. Għanna situazzjoni demografika u dima u d tgħidilna li għandna bżonn naġixxu għal kontra l-effetti ta' demografija għall pensjonijiet tan nies u nieħdu azzjoni eh, fi żmien bikri, speċjalment ta' eh, eh, nies li għadhom żgħar u li jrid wieħed irid jinkoraġġihom biex jersqu lejn it-tielet pilastru bħala dispożizzjoni bħalissa m'hemmx suq għal pensjoni privata pri u pubblika fis-suq uniku. Nies jew għandhom ftit eh, pensjonijiet, ftit faċilitajiet għal pensjoni jew xejn, kollox għadu fragmentat. U jew eh, issa meta jkollok prodott pan-Ewropew standard ħaġib ħafna benefiċċji u il-proposti proporzjonata għavolja iswi huma suġġetti għal dispożizzjoni nazzjonali hemm kwistjonijiet li l-istati membri infushom ma jistgħux jiddiljaw magħhom kif suppost bħal portabilità, iċċaqliq transkonfinali ta' prodotti ta' pensjonijiet, etc. Imma aħna għandna bżonn nikkonsidraw li dispożizzjoni għadha tieħu farma ta', e, e, ta beneficju bħala regola ta' beneficju li tiġi wara l mewta persuna. U biex dan ikun ta' suċċess aħna għandna bżonn l-appoġġ u l-għajnuna tal-Istati Membri għax huma huma dawk li jistgħu jagħtu inċentivi fiskali meta individwi jitru jodu prodotti bħal dawn dawn prodotti biex il-prodotti ta' pensjonijiet ikunu ta' suċċess dan irid isir. Il-proposti tiegħi jirriflettu l-idea illi għandu għandhom ikunu l-principal u l-inkunu nistgħu noħolqu eh, di situazzjoni ħar biss jekk ikunem. hemm strutturi f'postom. Ħafna mill-emendi li ġew prezentati juru dan hemm kollox 642 emenda b'kollox jina mħazba partikolarment fuq is-setturi eh, li jolqtu l-kumitat tagħna f'daw l-aħħar tliet ġimgħat aħna li noħorġu eh, pakkett komprensiv ta' emendi ta' kompromess li aħna nixtiequ lix shadows Eh, jaċċettaw dak skambju ta' idejat u diskussjonijiet importanti u, u pozittivi. Formola standardizzata għal informazzjoni, regoli għal payouts, il-klasijiet, eh, il-default option li tkun annuity u hemm ukoll 30% eh, li għandhom jitħalls tal-flus li jitħallsu mill-ewwel. Allura x'tin ngħidilkom issa xi ħaġa fuq eh, daw il-blokkijiet, l-ewwel l-ewwel blokk jiena kont oriġinalment suġġeraj ċertifikazzjoni fl autorizzazzjoni biex naċċaraw li awtorizzazzjoni għandix tkun retrospettiva, ma konċ qed naħseb li awtorizzazzjoni kienet ċara biżżejjed, imma poġġejt permessa dwar dan u aħna għandna bżonn noħorġu delimitazzjoni bejn dan u dak li għamlu l istat membri. It-tieni blokk portabilità tkellimna fuq kompartimenti li jiġu offruti lill istati membri kollha fih dran il-ħames snin u suġġerejna e, e, sħubiji dwar l-informazzjoni i kit u informazzjoni tintbat fil-regolam fil-dertiva dwar e, dan unbat bħala for bħala deċizjoni informata issuġġerejna li l-mod kif aħna poġġejnija tippermetti l-konsumaturi biex jagħmlu deċiżjoni formata tajjeb u il-proċeduri ta' liċenzji, u bat il-blok numru 6 fuq standard option li għandha tkun offruta li ti garantixxi il-kapital, l idea huwa li kif li aħna għażilna tek tekniks illi tal-inqas riskju is-seba blok il-menti unbat it-tmin blok il-possibilità li nibitlu il-fornitur fi żmien ħames snin. Unbat blok numru disa e, il-ħlasijiet li jsiru. Unbat aħna ftemna fuq regolamenti jew regoli speċjali għall standard option l-annuity ta' tul il-ħajja, eċċezzjoni ta' ħlas li jkun ta' 30%. Issa, jina rrit li ikonna l-affajt ikunu b'mod sempliċi kemm jista' jkun li kull <coughs> ċavetta għas suċċess tiegħu li fi kull ħames snin il-fornituri jridu jipprovdu il-prodotti tagħhom fl-istati membri kollha biex ikun hemm dawn il-sħubiji e, tal-kompartimenti. Irrid ikun hemm grad qawwi ta' armonija bejn l-essendi u l-alde u l-ħodor, jiġifieri diġà hemm kompromess u jiena żgur li naslu għal ftehim għada. Grazzi, grazzi għall-essendi għana s-Sinjura Grazzi ħafna aħna naħseb irnexxielna biex ikollna sensiela ta' kompromessi tajbin. U nirringrazzja r-rapporter u t-tim tagħha u x-shadow rapporters għal eh, negozjati miftuħin kostruttivi. Kontenta ħafna li tħassib prinċipali tagħna ġi indirizzat mill-kompromessi, partikolarment huwa tajjeb li aħna tinżommu il eh, rwol il li kien hemm u li ħajibqa' hemm f'dak li għandu xaqsa ma' dawk li jfadlu jista' jkollhom ukoll e, sej fil-proċeduri. U protezzjoni vera tal-kapital. Tajjeb li nistajna naqblu fuq livell massimu fuq il-riski il u ħanżommuħ prodott Ewropew mal-protezzjoni mal-protezzjoni tal-konsumaturi u allura dan qiegħed il-fuq fil-prioritajiet tal-kompromessi tagħna. L-konsumaturi kollha jista' jkollhom aċċess faċli għall-informazzjoni u jagħmlu għażliet informati tajba. U essenzjali għall protezzjoni tal-konsumaturi li dawk li jfadlu ikollhom ċans ta' ridress fuq livell transkonfinali u e, il-fornituri jridu bil-fors jipparteċipaw f'kull mekkanizmu ta' riżoluzzjoni tal-menti. U l-ġenerazzjonijiet iktar żgħar li jkunu iktar mobbli u allura portabilità ta' daw il-prodotti tal-pensjonijiet hija assolutament prioritarja. L-emenda tagħna fuq tassazzjoni daħlet fil-kompromess għax importanti li wieħed jevita kull abbużi ta' taxxa. Inċentivi fiskali japplikaw għal prodotti skont il-pajjiż ta' il ta' residenza tal-pensjonant imma Eh, <coughs> aħna l-oqna tliet bil-lastru ta' daw il-prodotti ta' pensjoniet il-mu mux se jieħdu u mandux u għat mandu jieħu xsieb pensjoniet taħt l-ewel u t-tini bil-lastru. Grazzi. Issa, l-Univer li miċċenċ dan li mux jietaw laqqas mela l-kellim li jmiss li għad prezenti għandek għalbek tajba ħafna, imma għatem xaħatijuħor li u qablu li għandi u għandu jitkellem l-Onorevoli De Jong. Jina spiegaj f'dal-komitat qabel ir-raġunijiet għal dan għaliex għax aħna konet nibżaw li pensjonijiet kollettivi jistaw irridu jirrispettaw il-ħtiġiet ta' baffer li e, huma normali għal kumpaniji tal-assigurazzjoni u dan il-pensjoniet huma differenti. It-tieni punt kien bħala grupp ma nixtux ninkoraġixxu pensjoniet individwali bħala sostitut għal daw kollettivi. Allura, jista' jkun jista' jkollok Sitwazzjonijiet speċifiċi fej tensjoni individwali eh, ma tistax tevita, imma jekk tieħu il-kwissjoni ta' minu min jaħdem mar rasu, ikun hemm arranġamenti għal dawn fis-settur speċifiċi b'mod ġenerali anka wkoll għandek pensjoni li tkun ola jekk tkun pensjoni kollettiva milli meta tqabbilha ma' waħda individwali kien insemmi wkoll fil laqqa tax-shadows di kienet diskussjoni e, ma tantx e, kienet e, f'posta bħala diskussjoni imkojn tkellimt mar-rapporter ma' rapporter oħra u assiguratni li żewġ aspetti iġew konsidrati mill-imko l-ewwel mela il-pensjonijiet ta' xogħol anke jekk ma jidħlux f'pensjonijiet individwali dawn ma jkunux eh, miżmuma eh, mir-regoli eh, tal-buffers ta' kumpaniji tal-assikolazzjoni ġenerali u tixtieq li tagħmel dan i permess ta' stipulazzjoni li jkun hemm dak li ngħidu bl-Ingliż ring fencing fuq fuq prodotti speċifiċi mbagħad il-pensjonijiet e, fi gruppi. Jien ħsibt ukoll li jiġi msemmi li l-ewwel tuni pilastri tuni pilastru kollettiv fil-pensjoni statali fil-fatt ma jitfixklux jew m'għandhomx jitfixklu bil-fatt li jsemmu ukoll it-tielet għażla ta' tinpressu taħt livell Ewropew u għacħar ilja konċessjoni u zvilup flinko b'mod ġenerali l-oġġezzjonijiet eh, inħarġu mir-rapport u jekk inħarġ lej il-naħa pozittiva tal-protezzjoni tal-konsumatur di qed iddaħħal fiha s-salvagwardji <coughs> is-salvagwardji kollha il kompatment huma kwistjoni tajba wkoll fil-kompromessi għas-salva gwardja wkoll li tieħu flusek lura. fda jiġifieri f'dan isfond ġejt l konklużjoni li nistaw nivvotaw favur dar rapport għax huwa verament tajjeb f'dak li għandu xi ma' protezzjoni tal-konsumaturi ma' b'xi mod irid ngħid il da' ma kilx id-diskussjoni iktar ġenerali qed ikollna. U li forsi irridu naraw fi diskussjonijiet tal-imko kif ħajżviluppaw l-affarijiet. Forsi jew konna minuti ta' tal-tillaqa ma' xi li juri li dan huwa is-sors għax jekk aħna nivvutaw favur xuħud se jieħduha b'sorpriża din. Thank you well. Um, and then I've understood in the Grazzi, sara tant inħoss li morru pass ftit passi l-ura għax is-sur sulik issa ħaj jitkellem. Grazzi ħafna. Nixtieq nippreżenta din id-diskors, dan id-diskors fisem eh, is-Sur Bezies li jindirizza diversi kwistjonijiet li għadhom pendenti fl-aħħar round ta' taħdidiet. Ħafna punti ma ġewx indirizzati fl medja ta' kompromessi li jagħtu ħafna lokal dettalji ma jindirizzawx l-istamp iktar kbira. Forsi eh, għal-konsumatur tal-protezzjoni tal-konsumatur kien hemm xi progress, imma jidher ukoll ir-riskju ta' regolamentazzjoni żejda. Il-problemi l-kbar huma marbuta ma' suġġetti fuq is-suq intern. U issa għandi tliet punti differenti l-ewwel. Il-koll naqblu il-benefiċċji fiskali ma jkunux aħjar tal-PEP ma jistawx ikunu aħjar minn prodotti eh, eżistenti. U jissom ma jkunux ta' suċċess għal għassu ekonomiku kif bħalissa. Somma sħiħa, kontribuzzjoni ta' somma sħiħa minna ta' stat membru e, e, e, din kif se taħdem, per eżempju, l-PEP fil-Germania. Avolja ħadimma mobli ma jistawx ikollhom kredit ta' ħjar ta' taxxa u mistax ikollhom Eh, pagamenti diretti lanqas. It-tieni punt. Hemm dubi dwar dal-programm li jkun fijabli għal kumpaniji żgħar jew ta' daqs medju. Il-ħtiġa li indirizzaw is-swieq kollha fi żmien ħames snin ħadd jibbenefikaw eh, eh, multinazzjonali kbar bħala kumpaniji u da se jweġġa lill-Unjoni Ewropea u l-kozjoni fil-Eurozone. U t-tielet waħda hemm dubji dwar multinazzjonali li jużaw eh, eh, il-flus ta' dawk li ikunu fadli u jinvestu għom fi swieq iżgħar. Jekk daw il-flus minn pajjiżi iżgħar jiġu ċċeniljati eh, fi swieq ferm ikbar l koezjoni bejn pajjiżi partiċipanti ħaj sofri l-artikli huma 34 u 35 tal-regolament tal komissjoni u s-subbeżjus li qed nitkellem għalih jibża illi l-idea tal komissjoni fallu. Kif tistgħu taraw mhux biżejt niddiskutu dettalji jekk l-istampa iktar ġenerali ma taħdemx. It-tħassib ta' Sur Bezjus ma ġewx ikkonsiderati fil-kompromessi ħlif fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi. Grazzi ħafna. Thank you, and in the meantime we also have Mr. Selimovic uh, who will speak for Audit. Lim li jmiss fisem l-alde, grazzi signora, i permetti li ringrazzja eh, eh, l-onorevoli Colin Langen għax-xogħol enormi li għamli fuq dal-fajl. Kien hemm spiritu tajb, kooperazzjoni tajba u naħseb illi qegħdin nikkonsidraw nirrispetta l-kompromissi kolla l waslajna għalih li nivvuta għada qed nibatu messaġġ qawwi ħafna. L-ewwel ħaġa il-massimu tal-portabilità ta' tiġi offruta tal konsumaturi futuri, iġfri jistgħu jiftħu PEP fi stat membru wieħed, u mbagħad il-PEP jieħduh fi stat membru ieħor fejn jażlu li ċaqal u jaħdmu jew jgħixu u jkunu jistaw illi b'mod simultanju jfadlu f'diversi kompartimenti jekk jażlu dan. Aħna nifmu li ċerti adazzjoniet irrid ikun hemm u għal din raġuni aħna e, e, qed nażlu ħamis snin għal kumpaniji biex ikunu jistgħu ikabru x-xogħol tagħhom. U importanti li f'kull li il-PEP tkun tista' tiċċaqla minn stat membru għal ieħor. U fl-aħħar fuq ir-rwol tal-Ewropa ġim saħħaħ tajniħ il-mandat illi jaħdem eh, ma l istat membri kollha maħniex daqshekk żguri kif se jaħdmu l-affarijiet li tista li inti toħloq xi ħaġa li taħdem fuq livell Ewropew għandha ċerti riskju tagħha. Allura l-awtoritajiet għandhom ħidma x'jagħmlu biex jaraw jekk il-fornituri tal-PEP u misseri biżejl biex joffru prodotti tal-PEP. Konsumaturi mbagħad jaraw il-protezzjoni tagħhom mogħtija permezz ta' din dan ir-regolament biex inqassar l-għaldeja kontenta ħafna biex xogħol sar fuq dan il-fajl li konfermaw li ma stajniex li ma nistawx eh, nappoġġjaw l-emendi kollha għada. Grazzi ħafna. Grazzi l-kelmi li mess tal-kelma mela nixtieq li ringrazzja l-rapporter għax xogħol kollu li wetqet fuq dal-fajl u b'kooperazzjoni tajba ma' xedos kollha Allura dwar l-emendi ta' kompromess nista' ngħid diġà hemm kif edna fl-email naħna rpoġġawhom. L-inizjattiv kif ħarġet ma' kummissjoni b'mod ġenerali hija waħda tajba għax tinkoraġġixxi ċittadinanza Ewropea biex e, tinvesti fi prodotti għal pensjonijiet. Imma biex kun hemm suċċess fil-verità għal daw il-prodotti e, importanti li ikun hemm transkonfinalità ta' daw il-prodotti. U l-utenti jridu jisibu l-affarijiet faċli biex jifmuhom biex jagħmlu deċiżjoni tajba, rridu nkunu konxi li dal-modell irrid ikun komplementari fin-natura tiegħu u jrid joffru għażla li tassigura strateġija bla riski għal konsumaturi tifdil tagħhom għal pensjoni. Allura, kif intqal, jien naħseb li nexxilna li noħorġu b'opinjoni bilanċjata li tista tintlaqa mill-maġġoranza. Grazzi ħafna. And then I would like to give the floor back to the Grazzi, ħafna ngħaddi lura l-kelma l-rapporter jekk forsi tixtieq użidu xi ħaġa. Grazzi, ħafna. Jina kuntenta ħafna illi għanna dan il ftejim bejn il-partiti politiċi u il-vot ikun għada fil-ħodu fuq dan il-fajl issa nistaw nibqaw għaddejjin għall punt li mis fuq l-agenda tagħna konsiderazzjoni tal-elementi ta' kompromess fuq il-fajl tal-kwalità doppja ta' prodotti fis-suq waħdini il-rapporter l-Onorevoli Senalova. Għadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi nista' ngħidilkom illi dan il file jinsab fl-aħħar stadji lest ġifiri biex jiġi approvat u votat qabel il-pawza ta' sajf fil-komitat imkom. Mill-emendi sottomessi kif ukoll mill-komitat agri fejn għanna din l-opinjoni nixtieq nirringrazzja l-rapporter Nekolov Jiena preparajt 22 l-emenda issa huma suġġett ta' dibattitu ma' shadow rapporters u naħseb fil-biċċa kbira ta' dawn il-kwistjonijiet aħna naqblu l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l kollegi tal-kooperazzjoni eċċellenti ta' bejnietna minniex minniex se nidħol f'dettall għax ir-rapport huwa pjuttost wiesa għax jelenka attivitajiet tal-Kummissjoni u jippreżenta wkoll rakkomandazzjonijiet oħra imma nixtieq insemmi xi ħud. Pereżempju, jiena kuntenta fuq il-fatt li fuq is-suq intern hemm il tal-istess prodotti apparentament mill-istess produtturi imma komponenti din ħaġa li issa memx tilbim fuqha issa għedin naraw għaliex hemm din il-kwalità doppja, il-cut-off point li mu u l-fatturi ta' għanijiet. U fejn eh, jkun e, hemm min qed jarraq bil-konsumaturi dak li nixtiequ hawnhekk huwa testjar pan Ewropa u bażi tal-istess metodoloġija għax minkejja każijiet speċifiċi ta' kwalità li testjar fuq livelli nazzjonali m'għandniex din id-data pan-Ewropea pan-Ewropea u għandna bżonn kooperazzjoni minn dawn l-awtoritajiet għandna bżonn ukoll l-organizzazzjoni tal-konsumaturi u kundizzjonijiet tajbin għal testjar bħal dan nittama illi jkun hemm proġett pilota tal-Kumitat tagħna li jkun jista' jgħin. Diskutejna fir-rapport ukoll il-qafas legali eżistenti protezzjoni tal-konsumaturi l-infurzar tiegħu. F'każijiet fejn anke deċiżjoni mill-Kummissjoni ma ġabitx riżultati pożittivi il-leġislazzjoni tal-direttiva tal-prassis li għali kif ġiet proposta mill kummissjoni hija neċessarja u bżonjuża ma xi kollegi maħniex qed naqblu fuq il-fatt jekk il-bidla proposta fuq l-artiklu 6 hux biżejjed u fattibbli. Minkejja l-bżonn ta' ċertezza legali forsi jkun aħjar illi konna l-lista ta' prassi projbiti fejn eżempji speċifiċi jkunu elenkati u nevitaw sitwazzjoni fejn il-leġislazzjoni tibqa biss fuq il-karta. Għax l-autoritajiet ta' implementazzjoni ma jkunux jafu kif jipproċedu. U dan iwassal għal nuqqas ta' fiduċja fil-prassi ġusti tas-suq intern Namlu referenza u koll għal ostakoli mux ta' tariffi, għanna bżon indirizzaw kull prassi illi tillimita l-għasa tal-konsumaturi dak li huwa importanti u koll, huwa li jkun hemm iktar involviment tal-produtturi fuq l-etikettar. U l-metodi ta' marketing hemm ftejmu ukoll illi apparti l-iker għandna bżonn nibdew niġbru data fuq oġġetti li mhumiex tal-ikel. U l-Onorevoli Borzan ħdejja se tinformakom ukoll fuq l-opinjoni tal-Kumitat tas Sigurtà Pubblika. Grazzi ħafna. Issa ix-Shadow Rapporters għal PPL e l-Onorevoli Stefanec. Grazzi ħafna, Signora President, l qabel kollox nixtieq. Nirringrazzja l-Onorevoli Lova għall isforzi kollha tagħha u għal ftat illi xtaqet eh, ovvjament taċċetta dawn l-emendi, konsidrom u napprezza wkoll il-kooperazzjoni eh, fost il-partiti politiċi għax dan ir rapport huwa importanti ħafna għal ftejim komuni u il-mexxija tar-rapporter importanti ħafna dan il-każ nixtieq nenfasizza tliet fatti l-ewwel net Għandna bżonn insolvu r rwol tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi, għandna bżonn intejbu r rwol tar regolaturi nazzjonali u t-tielet li ħaġa importanti, Għandna bżonn napplika metodoloġija komuni għal dik li għal konsiderazzjoni ta' prodotti ta' kwalità doppja mhux biss ġifieri Eh, ta' dawk fuq is-suq intern. Il-grupp tal-PPE jixtieq jiffoka fuq is-sostanza ta' dawn il-kwistjonijiet u għal daqstant saqsejna l-rapporter ukoll għal dak li huwa l-pakkettar u l-prezzijiet daġi mifhum u naħseb illi issa għandna bżonn immorru l-qalba tal-kwistjoni u nikkonsidraw fejn il-produtturi u forsi xi bejja tal-imnut ipprovaw illi ma jkollhomx imġiba korretta fuq is-suq komuni intern tagħna. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar il-ftim ta' kompromess dawn il-kompromessi huma tajbin, il-proċedura li ġiet proposta mir rapporteur mill-perspettiva tagħna tista' tiġi aċċettata u nemmen illi se jkollna t test aħari u nilqgħu kili kieku bis-suċċess u b'sodisfazzjon. Issa fis li CR is-sur Sulik. Grazzi ħafna, President. In Iva għanna isna lobby tal eh, tal-vant tal-Ewropa xanna rappresentanti tal-partiti politiċi li kollha jiġu mill-fan tal-Ewropa, mill-Slovenja, mill-Repubblika Ċeka, mill-Slovakkja, din hija problema allegata tal-Ewropa tal fant u binna illi din il-kwalità doppja tal-prodotti hemm bżonn li tkun kwestjoni illi kulħadd ikun konxa fuqha biex hekk il-konsumaturi jkunu jafu iktar id-drittijiet tagħhom mħabba l-publikazzjoni tar riżultati tal-test jar ikun hemm il-qsim tal-aħjar prassi, ikun hemm dialogu mal-produtturi kif ukoll mal-organizzazzjonijiet tagħhom. Il-banda l-oħra. Il-konsumaturi ma rridux indawru għan palliko kienu xinaċ li għandhom sunni regolaturi illi jiddeċidi għalihom maħna tinduru dawra dorella hawnhekk għax ma nistgħux naqblu fuq il-fatt jekk il-beħ ta' prodotti ta' kwalità differenti għal kwistjoni jew il-fatt li l-konsumaturi mhumiex konxi. Għax hemm bżonn ikunu tafu li jekk prodott huwa ta' kwalità inferjuri is-soltu huwa iktar birħis. U dan iwassal għal xi emendi ta' kompromess illi forsi tikkontidixxu lil xulxin l-ewwel waħda L-emenda seba titkellem fuq raġunijiet leġittimi għal kompożizzjoni differenti u l-emenda 21 titlob blacklist għall aħjar prassi kif għalet is-Sinjura Senalova u naħseb din hija soluzzjoni estrema. U dawn il kontruzzjoni għandhom biss soluzzjoni waħda. Għadna ma notifikajniex fuq il-kwalità doppja tal-prodotti jew differejna kemm se jkun hemm dawn il-prodotti, forsi se jkun hemm żewġ miljuni minn daw il-prodotti f'pajjiż medju, aħna qed indiskutu forsi eh, mitejn biss. Għalhekk din il-proposta ġiet sottomessa għax kien hemm l-impressjoni illi dawn il-prodotti huma importanti l-Unjoni Ewropea ma hemm ħafna eżempji illi għandru din l-impressjoni hija żbaljata anki fuq is-swieq tal-punent issibu prodotti ta' kwalità differenti, per esempio eh, mill-klorin eh, fit-trab tal-ħasil fil-Ġermanja, l-ammonja fi Franza, u hemm differenzi per esempio bejn il-pizza tal-freezer bejn il-Ġermanja u l-Italja, u għalhekk ma nistgħux intifikaw dejjem dawn il-prassi eh, zleali jew differenzi fil-produzzjoni jew preferenzi fit-toma per eżempju. Eh, zokkor jew per eżempju xi aġent ieħor. Ma naħsibx per eżempju, hemm wieħed ikollu bżonn ikollu joġbu l-zokkor u ieħor ikollu per eżempju jħobbu t-toma ta' xi ħaġa simili għat-zokkor. U għalhekk għandna bżonn illi nistennow dawn ir-riżultati ta' dawn it-tests u dawn it-tetjib propost minnaħat tal-Komissjoni, per eżempju il-proġett pilota, il-metodoloġija komuni, tal-valutazzjoni, tal-testja, l-istruzzjoni tal-istati membri biex jinforzaw, per eżempju, meta jkun hemm kwalità doppja jew ta' prodotti nazzjonali fejn il-Kummissjoni diġà allokat miljuni ta' euro da kollu għadu maċiex implementat għax ma kienx hemm il-ħin biex ikun hemm testjar. Però suppost nivvotaw fuq din ir-risoluzzjoni f'Lulju anki qabel ma jkollna r-risultati tat-tests komuni. U mbagħad id-direttiva tal-prassis li għali tiġi riveduta u għalhekk nixtieq nissuġġerixxi nifokaw fuq dak li nistgħu niġġestixxu u ma nsaqsux għal differenzi fil-leġislazzjoni qabel ma jkollna il-fatti fidejna. Nifhem il-xoqa il nipprovdu l-ċittadini tara soluzzjonijiet maġlin, imma ma naħsibx li hemm soluzzjoni faċli u maċla għal din il-kwestjoni jista' jkun hemm konsekwenzi negattivi għal prezzijiet ola jekk aħna ninfurzaw l-produtturi illi joffru eżatt eżatt l-istess prodotti fuq is-suq tal bħal palma jipprovdu għas-suq tal-punent, il-leġislazzjoni hemm bżonn tkun adatta biex tkun tista' tirregola kwistjoni u mhux nagħtu xi ħaġa illi għandha għamla sabiħa biss, oxra sabiħa biss. Grazzi ħafna. Issa fisem il-qalde l-Onorevoli Ċaranzova u se titkellem il-kollega se jitkellem il-kollega fissima, grazzi ħafna. Se naqra id-diskors tal-Onorevoli Ċaranzova. L-ewwel nett tixtieq ringrazzja l-rapporter għal ħidma dedikata tagħha fuq dan il-fall kena proposta tajba ħafna u emenda ta' kompromess u taħseb għal biċċa kbira ta' shadow rapporters il-kollegi tagħha li nistgħu nappoġġaw eh, biċċa kbira tagħhom. Issa bażi ta' dawn il-kompromessi nista' ngħid li fl-aħħar mill-aħħar jkollna rapport tajjeb sħiħ fuq il-kwalità doppja tal-prodotti tas-suq waħdini aħna fisem l-għalda diġa daħanna l emendi tagħna ma ħnis nitlu f'dettal imma taħsib tagħna u dik il-parti tar-rapport li tkellem fuq il-proposta leġislattiva tal komissjoni eh, taħt il-New Deal for Consumers għall-ewwel derba wkoll kol daġi diskritt fil-leġislazzjoni Ewropea. Nemmen li dak li l-Kommissjoni qed tipproponi huwa tajjeb ħafna jikkorrisponda l dak illi tlabna għalih u jgħin ukoll it-test rivedut tal-regola tad-direttiva u rapporter dan il kummissjoni biex taġġorna l-anness wieħed u il-kwalità doppja jkun fuq il-blacklist ta' prassi mhux ġusti. Dan is-suġġeriment forsi mur lil in wis u mhuwiex konsistenti bisħieħ ma' parti toħra tar-rapport fejn nitkellmu fuq differenzi lokali u reġjonali għal dawk li huma eh, prodotti li għandhom it-tiketti tagħhom biex inkunu koerenti fir-rapport nixtiequ naraw il-partijiet riformulati u għalhekk ma nitolbux għal blacklisting tal-kwalità tal-prodott ta' kwalità doppja u naħseb illi hemm xi gruppi li jasbuha bħali bħala l-aħħar ħaġa permanala nixtieq nirringrazzja l kummissjoni Ewropea tal-li ġimgħa li għaddiet il-metodoloġija pan-Ewropea tas-sjar ta' prodotti eh, tal liker pass ieħor tal-approċċ Ewropew kif nistgħu nittrattaw il-kompożizzjoni, ir-riċetti, eċetera. U nemmen din il-metodoloġija mson tiġi testjata fil-ħajja ta' kuljum kif jista' jkun malajr biex naraw jekk hiex effettiva fl-aħħar mill-aħħar ikollna eh, survey pan-Ewropea li jaqbad titfit ma' oħrajn fuq livell lokali Jiena nilqa l-metodoloġija ekwivalenti biex tiġi elaborata wkoll għal prodotti mhux tal-ikel għax din il-problema ta' kwalità doppja tal-prodotti eh, tikkopri firxa sħiħa ta' prodotti. Issa fisem il-gwe l-Onorevoli Mastalka mhux jgħataw u għal-grupp tal-ħodor għandu l-Onorevoli Soltes. Grazzi ħafna mi ġdid Sinjura President tal tajtni l-kelma. Jena nishtiq nirringrazzja wkoll ir rapporter għax għamlet sforz enormi tipprepara dawn l-emendi ta' kompromess u tipprova taħħal u tiġbor perspettivi differenti u dejad differenti li xadu rapport għandhom. Fisem il-grupp tagħna nistgħu ngħidu li dawn l-emendi huma bilanċati ħafna u jiffakaw fuq il-kwistjonijiet l-iktar importanti ma titkellmu fuq il-kwalità doppja tal-prodotti għalina, il-biċa kbira tal-emendi nistgħu naqblu magħhom u nappoġġawhom kif huma. Imma nixtiequ illi jkollna bidla ċkejkna fuq il-kompromess sebaqa fejn nippreferixxu li jkollna il-klim illi neħħu dawn il-preferenzi reġjonali fit-testa kompromess. Dan il-kriterju huwa diffiċli ħafna li wieħed jiddefinix fil-ħajja ta' kuljum u l-inkejluh b'mod oġġettiv u forsi se jsir ostaklu għal mod trasparenti kif nistgħu ġifiri insolvu di problema tal-prodotti tal-iker. Apparti fil-posta ta' kompromess 16 aħna nilqaw l-bidla fil-aħħar parti imma nixtiequ iktar tfassil b'saħħtu ta' supervizjoni tal-Unjoni Ewropea għax mingħajr is-supervizjoni nibsa illi ma jkunx hemm eh, tibdiliet fil-futur. U għalhekk nagħmlu appell biex ikonna monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-metodoloġija ta' testjar komuni u azzjoni jekk ma jkunx hemm konformità u għalhekk għalina L-iktar ħaġa importanti hija illi nżommu referenza għall annes wieħed u il-kompromess ta' emenda 21 ma nistawx naqblu ma tal-bit għal-bidla fejn eh, aħna fqa fl-annes dan jiġi mneħi. Grazzi ħafna u fissem li FDD l-onorevoli Iwaskiewicz imma forsi Marko Zulu se jitkellem minn floku Dan ifisser li issa morru għal-membri l-oħra u immorru għal-kellim li miss. Grazzi ħafna, Signora President, il-Signora Borzan. Nishtiqu nirringrazzaw lil kulħadd fuq il-kooperazzjoni tajba ħafna u il-kompetenzi fuq l-iker. Fil-Komitat NV aħna wasalna l-kompromess kompromessi għanzi b'saħħithom fuq kwistjoni rilevanti u jina se nelenka il-punti ewlenin biex hekk iżommuhom f'moħħkom meta tiffinalizzaw il-kompromessi l-ewwel qed nixtieq nenfasizza illi il-kwalità doppja tal-prodotti teżisti hija relatata direttament mal-qalba stess tal-funzjonament tas-suq waħdini u tal-fiduċja mill-konsumaturi u għalhekk għandu bżonn soluzzjoni fuq livell komunitarju l-autoritajiet kompetenti ma setgħu jitrattaw il-kwalità doppja skont il-qafas attwali minħabba limitazzjonijiet fosthom imħabba nuqqas ta' disposizjoni legali espliċita u restrizzjoni territorjali u għaldaqstant għandna bżonn illi imbidlu leġiżlazzjoni komunitarja u dan jiġi appoġġat mill partiti politiċi kollha fil-Komitat Envi għandna bżonn nbidlu l-annes tal-direttiva tal-prassi kummerċali mhux ġusti. Fl-opinjoni tagħna għandna bżonn namendu leġislazzjoni fuq l-etikettar biex nistabilixxu regoli tal-etikettar fuq dawn il-prodotti ta' kwalità doppja mhux suppost ikun hemm differenza fil-kwalità u il-valur nutrizzjonali wkoll fuq għall-istess marka u pakkettar bl-eċċezzjoni meta dawn id-differenzi jkunu ġustifikati mir raġunijiet leġittimi bħal pereżempju l-użu ta' materja prima lokali kif ukoll il-bżonn il nikkonsidraw il-liġi nazzjonali u r-riformulazzjoni. L-pakkettar u l-etikettar tal-prodotti għandhom bżonn jindikaw biċ-ċar jekk teżisti differenzi bejn l-istess prodotti fl-istati membri Komitat infett jagħmel appell ukoll għal reġistru li jkun faċli wieħed jaċċedi għalih qed nagħmlu talbu għal reġistru volontarju tal-prodotti kollha fejn il-produtturi jistgħu b'mod trasparenti jipprovdu informazzjoni fil-prodotti tagħhom. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf direttorat f'Aġenzija Ewropea diġà teżisti biex tkun tista' tagħmel verifiki fil-fabriki u tagħmel uh, audits jekk ikun hemm suspett ta' xi prassis leali li l-Kummissjoni bżonn tidentifika wkoll fatturi kollha li jikkontribwixxu għal frammentazzjoni ta' suq intern fil-prodotti. L-organizzazzjoni tal-konsumaturi kif ukoll l-industri għandhom bżonn jikkontribwixxu għal ċittadini iktar konxi fuq dan il-prodotti ta' kwalità doppja u karatteristiċi tagħhom. Aħna fil-Komitat NPS nivvotaw l-erba kif fatt dawn il-punti kollha huma appoġġati mill-partiti politiċi kollha u minħabba din il-kompetenza nittama il-liġu u wkoll fil dan il-komitat. Grazzi ħafna. Mrs. Colin Langen, please. Grazzi, President. Signora Colin Langen, se nitkellem flok Rosa Tunnax edha tart. Imħabba vjaġġi. Nirringrazzja tal-involviment taħħa u tal-involvit ix-shadows kollha. Nixtieq nappella l kollegi minn stati membri oħrajn. Għaliex rapporteru shadows prinċipalment mill-Europa ċentrali u nixtieq illi anki l-oħrajn ikunu attivi fuq dan. Issa din il-kwistjoni tirrigwarda n-nies tal-Ewropa tal-Vant biss. Imma le, il-kwistjoni hija ħafna eh, iktar minn eh, sempliċement diviżjoni bejn il-punent u l vant Il-kwistjoni hija fuq in netwerk ta' distribuzzjoni imma wieħed jista' jsib anki prodotti ta' kwalità inferjuri kollimkien anki fil-Portugal jew fir-Renju Unit. U ma tindax taqsam xejn mal-konsumaturi. Pratikament irdu neqerdu l-prassi. Nixtiequ niproponu l-emenda tal-artikolu 6 u nħoss li din il-proposta hija interessanti ħafna, però minix konvinta illi dan l-artikolu biss waħdu se jisolv il-problema. Jidirli, illi xorta se jkun diffiċli. Illi namlu investigazzjoni kas b'kas. Għandu jkonna regoli biex l paketti kollom l-istess kwalità kollimkien għandu jkollhom impakettar differenti jekk iridu juru il l-kwalità hija inferjuri. U issa fl-aħħar sur post biex il. Grazzi, President. Jina qed nitkellem bħala membru, però nixtieq anki nappoġġa li rapportera x'għamlet xogħol eċċellenti u nemmen il-kompromessi kollha li se ta' fuq omada huma bilanċati ħafna. Nixtieq nirringrazzja anki tal-li aċċettat l-emendi tiegħi. Illi jiena preżentajt e e, e bħala membru u dina hija ħaġa li napprezza ħafna għax kważi kollha l-emendi tiegħi ġew aċċettati u din hija ħaġa pjuttost rari. E dan ir-rapport se jikkontribwixxi però għal soluzzjoni ta' din il-kwestjoni importanti. Ma rex nispekola jek dina t-rigwardax bis il-stati membri ġodda fil-vant, jew kiex kwestjoni li t-rigwarda anki l-stati membri odma. Imma nishtiqu unajdu l dan eh, hija kwestjoni importanti fil-Repubblika Ċeka u ek ma nir nirsolvuix l immagini tal-Unjoni Ewropea se tiġi eh, minata. Nishtiq anki nindika xi kompromessi li ma tajbin ħafna. 18 aħna hemmhekk qed nippruvaw niddefinixxu x'tfisser il-kol kwalità doppja. Għaliex fil-abbozz oriġinali tal-Kommissjoni mhijiex eh, ċara bizzejt, u nittama li din l-emenda se tikkontribwixxi u anki il-kompromess numru 14 il-rapporter jisemmi il-ruol tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi. Għax mux kwestjoni, mux responsabilta biss tal-istat, irridu ninvolvu anki l-NGOs. Anki l-kompromess 11 u importanti jirrigwarda kwestjoni transkonfinali, għax ħafna minn dawn il-kwestjonijiet huma fil fat transkonfinali. U l autoritajt ta' stat membru wieħed waħdu ma jistawx jirsolvolk il-problema. U matem il-kompromess batax fuq regolamentazzjoni ta' prassi kommerċali inġusti, jena nishtiq najt li anki jena bħar rapportar nikkonsidera. Illi l-kwestjoni tal-kwalità doppja għanda tiġi konsiderata bħala prassi kommerċali inġusta u għanda tkun inkluża l-annes numru wieħed ta' direttiva biex bekk il-konsumaturi jifmu ċarament li dawn huma prassi illegali. Aħna però ma naqbilx fuq il-kwistjoni jekk ix aħjar li konna direttiva jew regolament. Però jiena nirrangrazzja l-istess li rapporter u jiena fiduċus li dan settin kontribuċi għal soluzzjoni. U issa, eh, laħar kommenti eh, minna kummenti rapporter tar L-għonet nirringrazzja l-kollegi kolla tal-kommenti tagħhom. Naturalment jina naf illi l-opinjonijiet huma differenti, kienu differenti anki fil-bidunet u kellna nsibu approssimazzjoni u għat inkomplu naħdmu u sen nirfinaw id-dettali biex mbagħad nkunu lesti għal votazzjoni fl-Ulju. Nirringrazzja l kulħadd għal kooperazzjoni. Grazzi u il-vot se tkun fil-laqali mista lulju. Allora, nawguralkom biex talqu dan il-rapport. U dan għajfisser li nistaw naddu għal-punt li mis ċoħe konsiderazzjoni ta', ta, ta bozz ta' opinjoni fuq il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea per għal-sena finanzjarja l-2019. Ifsir Solimovic, il-rapporter na. Grazzi. Nishtiq nippreżenta dan il-abbozz ta' opinjoni biex nikontribwixi anki għal budget ġenerali tal-2019 fil-Komitat tal-Budget minna tal minn puntu di vista tal-IMCO. Wara illi preparajt l-ittra għal rapporter tal-Budget u kienaw prezenti fl-ħar laqa, aħna provajna noħor u b'opinjoni biex nirriflettu fuq iċ-ċifri kif huma prezentati fil-budget. Aħna analizzajna dawn in-numri u eh, wasalt għal dawn il-konklużjonijiet. L-ewwel net aħna kontenti li l-prioritajiet tal-Kumitat tagħna, ċoħe issu intern u l-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea kif ukoll l kompetittività ġew ikkonsidrati b'mod uh, eh, minn-naħa tal-Kummissjoni. Ek aħna nikkonsidraw il-linji imko prinċipali fil-budget rajna illi hemm zida ta' 2.36 fil-linji tal-budget u anki fil-ħlasijiet. It-tieni punt, hemm anki livell akbar tal-appropriations għal modernizzazzjoni tal-Unjoni doganali. Aħna nafu li għada se jkun hemm proposta biex indewmu in l-użu ta' sistema elettroniku għal eh, interazzjoni bejn operaturi ekonomiku u anki ġit posposta mill-2020 sa' 2025 din il-tmim eh, ta' din l-Unjoni. U din għandha tkun uh, priorità għal kommissjoni biex ma jkonniex bżonn bat leġislazzjoni simili sentejn oħra. Jiena nixtieq nfakkar illi U importanti li l-proċedimenti tutta koll, kolla elettroniċi għandhom jiġu ekonom kon lesti mla ta' kmini fossibli. Għaxi rigwarda l-operaturi kolla fl-Unjoni Ewropea illi jaraw etnaqis kbir tal-burokrasija. Għettini punt. Jena mħasseb eh, bil-fat li tnaqqas bil 16.02 fuq il-nefqa għal program tal-konsumaturi. Jina nishtiq nisħa fuq il-fat illi dan mhuwiex skont l-sfidi tal-protezzjoni tal-konsumaturi, specialment fuq il-bejħ online. Indispieċini fuq dawn li xtejn il-Komissjoni tispjegana għala għażlu li naqsu din l-ispiża. Da sekk importanti. Raba punt. Jiena għamilt anki programma l-programmi Cosme u l-kollegi għaludi illi anki l spiza fuq dan il-punt tnaqsu, però wara li analizzajt il ċifri iktar rajna illi dana huwa imħabba fil-kalkoli dettaljati. Dawn huma il-messaġġi principali li najt ngħid fil-kumitat nilqa' diskussjoni ma' shadows doħrajn u anki kontribuzzjoni tagħna tagħhom fl-emendi. Jiena nittama li kolli opinjoni ċara biex tilqa it-ħassib tal-imko fuq il-budget tal-2017. Thank you. And then uh, the shadow for the EPP is uh, Mr. Toon, but I've understood that... E, il-shadow għall-EPP hija e, Signora Toon u minn floka għet jitkellem Isur Stefanic. Nirringrazzja l-Sur Salimovic tal-prezenta din l-opinjoni, hija punta tlu eccellenti għad-diskussjoni u rridu ngħidu għab il su internu għu għed mill-iktar kisbiet importanti tal-Unjoni Ewropea. U għanna nofqu iktar għal tisħiħ dan is-suq u għal protezzjoni tal-konsumatur. Naqbel mal-punti kollha fl-opinjoni barra minn hekk nixtieq nisma' minn tal-Kummissjoni għaliex la proporzjoni taħlas eh, għal għal strumenti ta' governance ta' suq internu ma' ktar baxxi. Jiena inħoss illi dawn l-istrumenti huma kruċali għaliex jgħinu il-motivazzjoni biex namlu prassjoni fuq l-istati membri biex jamlu trasposizjoni aħjar tar regoli tas so intern għawnek niproponi li flok ma jitnaqsu jizdidu. Il-Kommissjoni għanda tinformana u kol xinija l-istatus attuali tal-forum tasso intern l-idea eh, hija idea tal imko Kienet proġett ta' preparazzjoni, però il-Parlament kien inqas involut fil-preparazzjoni tal-proġett. U għallora jena interessata ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, Nishtiq ukoll poġġa il proġotti għas-sena Mod partikolari fuq l-evalwazzjoni ta' differenzi fil-kwalità tal-prodotti fis suq intern. U anki oħrajn bħal monitoraġġ ta' aġġustamenti fil-prezzi eh, fil-strument l smi tal-Arakomi u anki Eh, proposti oħra minn Andreas Fabu Marinescu. Dawn huma kollha proġett interessanti u se jkontribwixxi għal tħaddim aħjar tas so intern. U għal biex nsaħħu kon il-protezzjoni tal-konsumatur. Grazzi. Grazzi. Fl-isem l-essendi Grappini. Grazzi. Nirringrazzja rapporteur ta' din la bosta opinjoni ġenerali Ah, illi tinkludi ħafna mitħassib tagħna fuq il-barit u fuq il-prestazzjoni tal-konsumatur. Nixtieq nisaq fuq ċerti aspetti illi għandhom ikunu inklużi anki fuq dan f'din l-abbozz ta' opinjoni. Se nipprepara xi ftit emendi fuq dan aċċess aħjar l-informazzjoni għal konsumaturi, oversight aħjar ta' suq għaliex aħna kollha nafu x'inhuma l-iskandli fuq il-prodotti mux zguri għal dastant sikurezza tal-prodotti. U allura naħseb li rridu anki ninvestu fuq l-informazzjoni għal konsumatur. Għax ħafna drabi il-konsumaturi ma jiġux rispettati drittijiet tagħhom u ma jafux kif se jipproteġuhom huma. Allura għandna bżonn ta' politika ta' protezzjoni tal-konsumatur aħjar. Naturalment se niproponi anki xi ftit kol emendi biex inżid il-ħlasijiet għal tliet linji tal-budget. Għanna su intern digitali u għallura jinn naħseb illi għanna npoġġu iktar flus fih. U naturalment għal 33-04-01 għanna iktar. U il-budget lines illi regwardaw iktar kompetittività minna ħata l-SMEs għandhom jibbenefikaw aktim b'iktar fondi. Hemm dejjem iktar SMEs dan l-aħħar. U dan jfisser li jekk inżommu l-istess livell ta' finanzjamenti mux eh, eh, mhux se jkun hemm bżon bżonn ta' iktar flus anki għal budget lines li rigwardaw l-imprendittorija u anki għall aċċess tal-SMEs l is-suq. Kulħadd jilmenta fuq nuqqas ta' ċess għassu ħata l smes U jena u koll li jridu nżidu il-budget line 02002 għal mikro intraprizi għandu jkunem miktar fondi għal equity privata. Għalix, il-situazzjoni ta' dawn il kumpanji miex tajba. Eh, estursulik. Ewa, eh, eh, jena, nirrapprezenta ħafna nis il lumi Estur Sulimovic u sur Dalton u koll jirringrazzjaw. Issu intern ija wahda mill-kisbit gbar tal-Unjoni Ewropea u li fuq fuq is intern fl-Unjoni Ewropea u importanti. It-kabbir u kompetittività futura tiddependi dependi mill kif nadataw għal rivoluzzjoni digitali. Dan għandha tkun priorità fuq il-budget. Il-rapporter jgħid ukoll f'din l-opinjoni illi l-ambjent tal-konsumatur huwa fattur importanti biex nagħlqu intern u sur Dalton iħoss illi dan għandu jkun l-iktar ħaġa importanti fi xogħol tagħna flimko u għandha tkun priorità orizzontali prinċipali fil-budget. Il-kodiċi ta' doganali tal-Unjoni Doganali ħaġa oħra li għandha bżonn tal-appoġġ biex tiġi implementata u biex tiżviluppa eh, sistemi IT interoperabbli. Semplifikazzjoni u inforzar tal-proċeduri ta' doganali huma importanti biex neġidu kontra l-frodi u dalten huwa kontent li jara li l-emendi tijaw ġew introdotti. L-SMEs hija huma importanti ħafna. Sur Dalton jappoġġa illi jkun hemm allokazzjoni tal baġit xierqa. U fl-aħħar Dalton iħoss li rridu narfu il-valur li nuru responsabilità fiskali u illi il-risorsi huma finiti, mhumiex infiniti. U allura irridu eknatu eh, iktar flus fuq naħa waħda rridu nipprovaw nifrankaw fuq naħa l-oħra. Grazzi, ma ħadd iktar minna ħadd tal-gwe u laqas minna ħadd tal-ħodor. Ma nafx hekk Marko Zullu jixtieq jitkellem fisem dawn le, mela dan jfisser li shadows kollha huma rappreżentati mela il-rapporter nirringrazzja għal kulħadd illi Eh, taw l-opinjoni tagħhom u aħna sen nerġaw niġu l-inkom meta nanalizzaw l-opinjoni tagħkom. Grazzi. L-iskadenza għall-emendi 26 <coughs> ta' ġunju fl-ofsinar, konsiderazzjoni tal-emendi fil-laqa li mis fl-11 ta' lulju. Umbat, qabel ma naddu għal punt li mis fuq l-agenda fuq il-compliance, nishtiq nati il-mikrofonu li surprietu biex itina aġġornament fuq il-trialogu fuq il-notifiki. Grazie ħafna, President, l-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzjak għal dan il-punt biex ikonna dibattitu hawnhekk għal dan il-komitat parlamentari minna kelli komitati ma stajniex noqogħdu fit-tnejn. Mela, huwa minnu illi aħna diġà kellna tliet trilogu informali ġifiri fuq din id-direttiva u aħna diġà eh, stajna kważi naslu għal ftehim għal dik li hija eh, direttiva tan notifiki. Imma għad fadal tlet punti li għanna bżon insolvu għaxek li ikun kważi impossibli li jkun hemm approvazzjoni matul il-mandat tal-presidenza bulgara u fuq il konsil li set fuq ċerti eh, punti mhumiex ċkejknin imma hemm eh, tama u għal daqstan dinja direttiva a priori illi hija qasira imma għandha żewġ problemi fondamentali li huma ta' importanza politika ewlenija. L-ewwel kien kunflett ta' leġittimità demokratika fuq is-sovranità tal-istati membri biex japprovaw leġislazzjonijiet, pożizzjonijiet li jiksru forsi id-direttiva tas servizzi fil-qafas tal-proċess ta' identifikazzjoni. Huwa minnu li dan il-kunflett politiku li huwa kontroversjali hawnhekk fuq il-Komitat Inko huwa msejjas fuq ftejim u naħseb il-biċċa l-bira tal men ta' dan il-komitat qed jinsistu illi dan huwa konflitt li wkoll aħna eh, tkellimna fuq fit-trilogu biex ehm, ma ntawwalx aħna approvajna mal-Kummissjoni kif ukoll mal-Kunsill il-kwistjonijiet kollha tad-direttiva tan-notifiki u għat fadal xi affarijiet eh, żgħar. L-ewwel fuq il-leġittimità demokratika u dina brabta ma' l-obbligu tan-notifika aħna wasanna l-ftehim illi jirrispetta pratikament it-test kollu tal-Parlament, pereżempju fuq l-inklużjoni tal-obbligu tan-notifika, il-klawsola ta' emerġenza illi wkoll daħħalna bħala Parlament Ewropew kif ukoll l-introduzzjoni ta' ambitu ikbar għal dak li hija n notifika meta diġà wieħed ikun minn qabel għamel notifika tal-pożizzjoni fil-qafas tad-direttiva preżenti. Il-kwistjoni l-iktar wasal fil-konflitt fl-artiklu 6 fuq standstill period Nixtieq infakar li l kummissjoni kienet proponiet l-Istat membru ma jkunx jista' japprova regolament jew dispożizzjoni jew proposta leġislattiva jekk minn qabel il-Kummissjoni Ewropea kienet notifikat eh, twissija l-Istat membru li jista' jkun hemm dan il-ksur u fil-Parlament Ewropew kien hemm sforz mill-gruppi kollha u aħna neħħejna din il-pożizzjoni ġenerali li ma jkunx jista' jkun hemm approvazzjoni Konna għadna klawsula li li idaħħal perjodu temporanju ta' tlet xhur. Ġifiri, s-sistema ta' twissija kienet din li ma jkunx hemm approvazzjoni imma għal kunsill din kienet red line għalih illi ma kellux qed jara bajn favorevoli din id-direttiva maħna provajna nelbu eh, dan il-sensitive period u għalhekk aħna fil-aħħar trilogu wasalna għal ftehim fuq rapport ġdid ma' rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea parlament kif ukoll il-Presidenza Bulgara u għamilna sforz kbir ħafna biex inneħħu dan il-standstill period u nagħtu orjentazzjoni ġdida lit-test. Illi hekk ma nxekklux, ma nrażnux din it-twissija ċfira dik li għal proposta regolamentar ta' stat membru, imma in-obbligu li jkun hemm dialogu eh, miftuħ biex hekk ma jkunx hemm ostakoli għas-suq intern. Walek huwa neċessar dan it-test eh, li għadna kemm validajna u għalhekk għandna mandat ta' negozjati mal-Kunsil biex iġi approvat anke wara proposta priori ġiet aċċettata u nixtiequ nżidu ma' premess ġod premessa ġdida illi twessa l-applikazzjoni politika ta' tfassil ġdid tal-artiklu 6. Imma jekk jew hekk jiena naħseb illi dawn kienu l-affarijiet diffiċli li wieħed jisolvhom imma aħna avvanzajna mhux ħażin dan l-aħħar trilogu nixtieq nirringrazzja il-msiba tal-grupp politiku tiegħi ta' il-ftehim tagħhom biex ma jimblokkawx dan il-ftehim imma ovvjament eh, kien hemm komplikazzjoni anki politika. Kien hemm affarijiet anki illi kienu importanti ma forsi mhux daqshekk diffiċli li nkun nistgħu insolvuhom fil-ġimgħat li ġejjin pereżempju brabta mal-artiklu 7 u l-effetti ta' deċiżjoni tar rakkomandazzjoni fil-qafas tad direttiva servizzi. Nixtieq infakkar malajr marar illi fl-artiklu 7 l-Komissjoni kienet proponeti li meta jkun hemm ksur wara twissija il il-Kummissjoni tkun tista' toħroġ deċiżjoni lill istati membri fuq il-proposta jew ir-regolament illi Eh, mbagħad tkun trid eh, tikser il-direttiva mal-Parlament Ewropa kun nassu wasalna l-ftehim fejn għadna illi ikun hemm rakkomandazzjoni apparti erba li aħna konna se nżommu fl-ambitu ta' dak li l-Kummissjoni tkun tista toħroġ b'deċiżjoni biex hekk nilimitaw ruħna għal dak li kien hemm diġà fid-direttiva attwali ta' direttiva servizzi imma l-Kunsil din hija red line u ma ċettax il-proposta tagħna tal-Parlament Ewropo u rrit li kollox imur fl-ambitu tar rakkomandazzjoni. U għalhekk naħseb illi nistgħu nagħmlu sforz fil-raħa tal-Parlament Ewropo għatma minna fl-artiklu 6 biex inżommu dan l-artiklu 7 kif inhu kif ġi propost min-naħa tal-Parlament Ewropo u l-aħħar punt l-iktar delikata għax toħġu kol mid-dibattitu li kena fil-komitat IMCO għax fl-ambitu tal-applikazzjoni ta' direttiva ta' notifi fil-artiklu 4 il kunsill daħħal fl-aħħar minuta it-tarba li jeskludi il-pjanijiet urbanistiċi. Dinja kwestjoni eh, tiġi f'żewġ li taqsam il kunsill f'żewġ eh, blokkijiet u ma kienx hemm il-possibilità ta' dibattitu formalment fil-Komitat Imko fuq it-talba ta' dal-aħħar xahar imma wkoll illi waslet għal problemi tal-aħħar minuta biex insibu pożizzjoni komuni waħna ma' Shadows ħriġna proposta transnazzjonali fid-dawl ta' tfessil li għandna fid-direttiva tas servizzi imma huwa minnu illi l-problema mhijiex internament biss tal-Kunsill Ġermanja u l-Olanda u mbagħad l-blok liħor illi jixtieq iżomm l-ambitu attwali ta' applikazzjoni u naraw kif l-affarijiet se jiżviluppaw ruhom fi ġimgħat li ġejjin qabel ma nieħdu pożizzjoni definittiva. nalaq billi ngħidilkom illi avanzajna ħafna, qegħdin viċin ħafna ftejjim id-dispeċina li din il-modifika Eh, ta' l-aħħar minuta eh, se xekkilna forsi naslu għal-ftim taħt il-presidenza bulgara imma avanzajna ħafna għandna test tajjeb u nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea l kunsill kif ukoll il-kollegi tiegħi tal-Parlament Ewropew għall ħidma tagħhom ħidma tajba ħafna u għal assistenti tekniċi li faċilitawna ħafna kif ukoll il-Parlament Ewropew u l-amministrazzjoni għax ma dubju ta' xejn kellna għamlu xogħol impeccabbli. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi. U dan jfisser li nistaw naddu issa fuq il-punt tal agenda li miss <coughs> fuq ir-regoli proċeduri għal konformità u l-infurzar tal-leġislazzjoni, armonizzazzjoni tal-Unjoni su fuq il-prodotti danti. Grazzi President, grazzi il-kollegi. Ningrazzja anche għall-emendi li ġew prezentati u tal-li kontribuew b'dan il-mod għal dibattitu fuq il-punti l-iktar principali. il maġoranza eh, tal-emendi fihom volontà il-insaħħu test tal-Kommissjoni un eh, nadattawhom mal prioritajiet ġodda. U naħseb li nkunu nistgħu ninkludu l-emendi kollha. Il-test huwa twil, hemm ħafna artikoli fih jiena se għafissaw hawnhekk fuq xi punti l-iktar prinċipali u l-iktar kontroversjali. Nibda bl-artiklu 4 fuq il-persuna responsabli. responsabbli. Eh, dan huwa titoli li aħna tajna li din il-figura, però eh, nistaw najdu il-proposta il proposta tal komissjoni għanna naċċettawa u nsaħħuha biex nżidu l-valur misjut. Jena nħoss illi l-antan għandu jkun illi nigarantixxu li wara kull prodott illi jidħol fil-suq intern għandu jkun hemm referenza ċerta illi nkunu nistgħu nafdaw fuqha f'każ ta' prodotti non konformi. U ma rridux noħol u eh, iktar obbligi burokratiċi. Wara l-emendi ta' ħafna kollegi jiena naħseb illi irridu inkomplu, insegu eh, triq illi din il-figura tu aktar responsabilitajiet. Illi mhuwiex il-produttur illi fil fattu huwa l-uniku responsabbli fuq il-prodott, fuq il-konformità tal-prodott, però dana jista' eh, ikun ta' referenza għal beneficju tal-autoritajiet Ewropej u għal biex ikun jista' jagħmlu sorveljanza ta' swieq u kun jista' jaħdem fil-każ eh, b'mod proattiv każijiet ta' riski u każijiet ta' non-konformità u jipprova jsib rimedji. Meta wieħed janalizza l-obbligi diġà eżistenti għall operaturi ekonomiċi skont eh, il-direttiva 768 l-obbligu għal produtturi ma mhux għall importaturi il-servizz legali tana anki risposta fuq il-kompatibilità tal-emendi prezentati minni u minn kollegi oħrajn, fostom uh, eh, Gepard u oħrajn, fuq ir-responsabilità li huma fl-artiklu 4. L-opinjoni hija informali, però tiċċara kif memx inkompatibilità mal-liġi tal-WHO, WTO. Eh, eh, anki għax memx eh, prodotti differenti, imma anki għalix din il-regola ma ti permettix ugwaljanza bejn produtturi fl-Unjoni Ewropea u barra. Pratikament il-produtturi ta' pajizi terzi mumiex se jkunu mqedha f'kondizzjonijiet ta' zvantaċ. Imma l-unika ħaġa ċerta hija illi il-produtturi Ewropej kollha għandhom obbligi iktar rigorużi għal minn dawk li ġejjin minn barra. L-artiklu 78 8 hija fuq il-kooperazzjoni pubbliku u privat u anki fuq l-isħubija. Ħafna kollegi jasbu li rridu neħu l-artiklu 7 fil-proposta tal-Kommissjoni. Però jena xten ċara li aħna maħniex kontra illi kun hemm kooperazzjoni bejn pubbliku u privat. Eh, kif hemm miktub fl-artiklu 8, però aħna konvinti li rridu nevitaw konflitti ta' interessi perikolużi illi qed jimminaw anki l-imparzjalità u l-effettività tal-istħarriġ u tal-kontrolli. tal kontrolli E, minnaħa l-oħra dana kien wieħed mill-punti l-iktar dajfa ta' sorveljanza ta' suq kif rajna kif ħafna skandli reċenti. U bat l artiklu 14, is-setat tal autoritajt nazzjonali, jenna naħseb li dan il-punt il-prost tal-Kummissjoni hija e, għandha hija tajba. l artiklu 14 fija sensiela ta' setat għad dispożizzjon tal-autoritajiet illi huma proporzjonali għabbażi tal-liġi u tal-Organizzazzjoni Amministrativa Nazzjonali. U ħafna emendi jisħu fuq dan l-aspett u għana se nipruvaw anki nisħu fuq dan il-punt. E, aħjar. Jinħoss li din il-sensiela ta' setat għanda tiġi konfermata e, biex ikonna su iktar effettiv. U anki e, fuq il kwistjoni biex jinalqu il-websites. Anki din il-proposta hija nistaw nsibuha anki eh, f'direttivi oħrajn bħal CPC u għanna nħossu illi dawn il-possibilitajiet flimkien mal-garanziji għandhom jinżammu biex nikonu nistaw niproteġu l-konsumaturi. Punti ħor importanti u fuq il-kontrolli online u fuq il-teknoloġiji ġodda. U din hija waħda mill-ikbar sfidi li għandna qudiemna hija propju dik illi nużaw nadattaw il-modi tradizjonali ta' supervizjoni għal mod ġdid ta', eh, ta negozjazzjoni. Illum e, il-maġġoranza tal-transazzjonijiet ikunu online minnajr obbligi aħna nitolbu li kunem ris iktar risorsi u kontrolli minn eh, min ta' personal imħarreċ u nixtiequ li l-dinja fid-dinja online ikun hemm l-istess livell ta' kontroll li hemm fil-suq tradizjonali biex bekk il-konsumaturi iħossuhom garantiti. U dan għandu jkun l-istess ħaġa għall-sfidi ġodda tal-internet tal-internet of things u tal-intelligenza artificiali għandu jkunem minnaħa tal-personal kompetenzi ġodda u biex nigarantixu kontroll effettiv. Punti ieħor importanti huwa in-network u il-kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Għana se niproponu test, se nipprovaw niproponu test biex jagħtu uh, ħidma uh, importanti għal grupp ta' esperti u dan il-grupp għandu jgarantixxi skambju ta' informazzjoni kontinu, analiżi u evalwazzjonijiet komuni Eh, koordinazzjoni effettiva u eh, uniformità fl-applikazzjoni tar regoli u fil-kontrolli, fil-verifiki. U minn din il punto di vista naħseb illi l-peer evaluations għandu ikollhom inċentiv tajjeb għall autoritajiet nazzjonali biex ikunu jistaw jtejbu il-ħidma taħħom biex ikollhom kontrolli iktar iktar effettivi. Jena naħseb li dina u għal ewwel stadju fil-perkors illi sej u wasalna għall autorità unika ta' sorveljanza ta' suq. Dan huwa punt importanti ħafna u punt ieħor huwa fuq ir-riżorsi finanzjari illi naturalment hija il-prekondizjoni għal biex ikun hemm effettività fi sorveljanza għandna bżonn ta' ikbar riżorsi fuq livell Ewropew biex inkunu nistgħu nifinanzjaw l-azzjonijiet komuni tal eh, anki ta' riċerka konġunta, anki għal livell eh, nazjonali eh, u uh, anki fil-punti eh, ta' tħul ta' su intern fl-opinjoni ta' tiegħi fil-MFF ġdid tal-Unjoni Ewropea. Sfortunata memx, memx rizorsi eh, f'dan il-New Single Market Program. Pra bżon noħol u mekanizmi automatiċi tal- uh, tal-kontroll fuq it-tul li jiġi minn dan eh, transazzjonijiet. Nasib li nittama l-kollegi jaqblu biex nitolbu minn l-autoritajiet impen. U fl-aħħar eh, l-artikolu 2, ċoħe l-ambitu ta' dan il-regolament. Eh, kif diġadna għadna fil-prezentazzjoni tal rapport dan il-regolament għandu jiġi konsiderat fl-imkien mal-pakket tal-2003 illi ġi blokkat. U ma nistawx naħsbu li dan il-regolament se jirsolvi il-problemi kollha illi ma ġewx irrisolvuti imħabba li ġi blokkat il-pakket leġislativ eh, tal-2003 illi ġi votat mill-Parlament u il-Konsil ma provax u eh, naħseb li dana jaqblu fuq anki ħafna kollegi minn gruppi politiċi oħrajn. U allura eh, jaħsbu li hemm bżonn niftħu l-ambitu u u snamlu estensjoni limitata għal ċerti kategoriji ta' prodotti. Se riflettu sa mal-kollegi Shadows biex nsibu l-aħjar soluzzjoni għal test li jkun effettiv jagħti ċertezza lill-operaturi u garantixxi. E, e, u fl-istess ħin nevitaw li jkun hemm e, reġimi legali kontradizzjoni. Biex nara, attualment qegħdin nipreparaw il-kompromessi fuq dawn l-artikoli u fuq artikoli oħrajn se niddiskutuhom fi shadow meetings u bat formalment fil- flulju fil-komitat. Nishtiq nir-ringrazzja attualment, shadows verament nishtiq nir ringrazzja illi maħom kienem eh, kooperazzjoni eccellenti, produttiva u jena nittama li l-Kunsil fil- eh, taħt il-gwida tal-presidenza Austriaka ġdida jaħdu pass deċiżiv fuq dan il-dossier meta nqabluh ma dak li sar sissa biex inkunu nistgħu nibdew it-trialogu mill-aktar kmini possibbli u naslu għal tmim ta' rapport qabel it-tmim tal-mandat. Grazzi għal PPE biex jgħu l-kelma. Grazzi ħafna, signora ċena. Nishtin niskuza ruħi li sul każ ma skellu jattendi la oħra ta' kumitat ieħor. Allura jgħat nippreżenta l-pożizzjoni tiegħu dawel net fismu nirringrazzja l rapporter nixtieq nisħaq wara osservazzjonijiet li saru. Nirringrazzja l-kollegi kollha li jenu għal proposta permezz ta' emendi, ma kienx hemm emendi li b'mod sinifikattiv kienu jibdlu jew poġġew fi dubju l-idea prinċipali wara il-proposta tal-Komissjoni li jifu naħal waħda it-tejjeb ix-xogħol ta' awtoritajiet e-, tal-osservaturi ta tas-suq u fin-naħa l-oħra jassiku ta' sigura konformità ta' prodotti fi dan is-suq intern tagħna għal benefiċċju tal-pajjiż kollha interessati. Jiena naħseb li dinja tija ħafna għax tissimplifika x-xogħol tagħna biex insibu amendi ta' kompromess u l-grupp fost il-gruppi politiċi u l-membri tagħha tagħhom. Nixtieq insemmi xi punti apposta fuq l-emendi u hawnhekk ninnota li daw se jkunu ċentru tad diskussjoni tagħna mela l-ewwel. Lekkim sejħa mistoqsija fuq konformità u jew informazzjoni ta' konformità fl-artiklu 4. Jien qed nifhem qed jgħid il-kelliem li fl-aħħar laqgħa tagħna il-Kummissjoni Ewropea għajmet ħassib dwar dak li kienet issuġġeriet il-Kummissjoni dan qed immorru li lien mill-informazzjoni dwar konformità naħseb huwa importanti li aħna noħolqu qafas ċar u responsabiltajiet għall-operaturi ekonomiċi kollha skont il-pożizzjoni tagħhom fil-katina tal-provista. Aħna diġà b'mod ċar għandna deċiżjoni ta' 7-6-8 mill-2008 fuq dal-każ. <clears throat> u tagħmel l-obbligi għall-lan ta' dar regolament Jiena naħseb li huwa importanti b'mod speċjali li nagħtu daqatajn mill-qrib fuq il-xogħol u r-rwol ta' kull operatur fil-katina ekonomika. Jekk iddaħħal prodott fis-suq intern, inti għandek tiġi ittrattat b'mod jiġbaħ lill-importatur. L-istess japplikaw, l-istess regoli japplikaw kemm għal dawk li imexxu negozji minn Eh, imxiri online. It-tieni, skont l-MOU l-artiklu 7 u 8 u għacċar għawnek li jem resistenza għawija għall-artiklu 7. Il-konflitt interess interess li jem suppost huwa huwa b'saħħitu wies. Nixtieq li jkun hemm artiklu 7 ġdid b'saħħtu ħafna li għamilha possibbli li jevita konflitt ta' interess jista' jkun hemm soluzzjoni hawnhekk u rridu għanna nirriflettu wkoll fuq kooperazzjoni bej awtoritajiet li monitorjaw is-servenza tas-suq u n-negozji dan kien u għadu aspettajja fl-artiklu 7. tielet punt. Attivitajiet ta' sorveljanza ta' awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq qed nirreferi għall-artiklu 12. Ma jidirx isu bħala ma jidirx minn barra bħala artiklu kontroversjali, imma forsi jkun hemm ħtiġijiet ta' konformità bsin wisfu awtoritajiet infushom ta' sorveljanza ta' suħana lkoll nafu l-kwistjoni eh, biftit eh, bil-ftit risorsi li daw l-autoritajiet għandhom. Allura jridu noqogħdu attenti meta nistablixxi regoli kif u bliema modi għaw daw l-autoritajiet hemm bżonn isegwu fix-xogħol ta' kuljum tagħhom inkella aħna mingħajr ma rridu nistgħu nfixklu l-effiċjenza tagħhom. Ir-raba u l-aħħar punt fuq is-setat u d-doveri ta' awtoritajiet ta' sorveljanzi sorveljanza ta' suq skont l-artiklu 14. Jina naf li internament hemm xi tħassib xi wħud mill-gruppi tagħna Personalment jina nemmen li l regolamenti jagħti biżżejjed dispożizzjonijiet għal rispett ta' sistemi legali differenti fost l-istati membri kollha. Dan ifisser li mhux das-setat kollha ħajġu konfermat li dawn l-awtoritajiet mod dirett jew b'mod awtomatiku, imma xorta jitolbu jinforza mill-istat membrus ordni ta' orti per eżempju. Forsi nistgħu nagħmlu iżjed użu x-xogħol ta' regolament ta' CPC biex nindirizzaw dat tħassib nħares il-qoddim li il-laqat għal-laqat ta' shadows u jina fiduċjus li nibqgħu naħdmu fiħdan eh, l-istess kadenza għal dal proposta. Grazzi. Issa fisem l-Onġvil Deltin ħana era il-noti tiegħu għax skuża ruħlu ma jistax jibqa' jkun hawnhekk xuħut mill-iktar files ta' armonizzazzjoni reċenti bħal eh, regolament ta' tamir privat u vetturi tal-karozzi ġew immexxija mir rapportessa li zjaru provajna naħdmu għal intejb biex intejbu s-sorveljanza tas-suq u dan joffri opportunità tas-suq u simplifikazzjoni għall awtoritajiet u operaturi ekonomiċi fejn possibbli Minkejja dan għanna mħazbin fuq diversi mill proposti u rapporter u suġġerimenti ta' rapporters illi nħossu li ħajjikkomplifikaw l-affarijiet mhux jissimplifikaw għal kumpaniji u jfixklu fis sorveljanza tas-suq li sjar jħoss li hemm ħtieġa għal rappreżentant ta' mid-dinja ta' negozju f'dawn ta' deċiżjonijiet anka għal kumpaniji SMEs eh, li qegħdin barra mill-Unjoni Aħna maħniġ daqseg zguri li ħan appoġġaw inizjattivi li jitolbu l-kumpaniji Ewropej kollha li għandhom uffiċjali f'kull ġurisdizzjoni li fihom u ma jibiju prodotti. Minkejja dan hemm ir-riskju eh, illi jisir dan fid-diskussjoni. Kien hemm opinjoni li d dispożizzjoni tkun konformità ma' WTO imma din hija assigurazzjoni għadha mhix tajba biżejjed illa għaliex azzjoni ta' ritaljazzjoni jistaw ikunem u jistaw ikunu l-mezzi kif isir il-negozju. Ma naħsobx li tkun idea tajba ma nistawx naraw għaliex il-kumpaniji kollha għandhom jerfgħu daw din l-ispiża kollha kemmi. U imħasbin ukoll li s-setat li hemm għall awtorità ta' sorveljanza tas-suq huma maljin u bla mingħajr Eh, ċekkijiet u mingħajr limitazzjonijiet bħal pereżempju qabda ta' prodotti, eccetera. Inħossu li dan, dan is-set għandha tkun postiħor u mhux dawn l-awtoritajiet. U tħassib tagħna huwa li b'sensiela ta' eh, daqshekk ġenerali ta' eh, ta' setat tista' tmur kontra l-interessi ġenerali. Dan japplika pereżempju meta jkollok seta biex tagħlaq websites eċetera fl-aħħar fuq il-kwota fuq livell ta' Unjoni Ewropea fuq ċekkijiet ta' id-daxxol li jsir ma biex dan japplika l-prodotti kollha peress li mhix prattika li timponi kwoti fuq kull prodott u f'ċerti partijiet u f'ċerti prodotti tkun impossibbli li tpoġġihom fil-prattika. Jista' jkun hemm mekkaniżmu għal eh, green methodologies u dak dik kienet fisem Dan Dalton u mbagħad fisem l-alde għandna il-kelliem li jmiss grazzi Sina ċer, grazzi tal rappeter il-Sur Dalton għax-xogħol eċċellenti li għamel bħal dejjem u sar f'dan il-fajl ukoll. Xi kommenti min-naħa tagħna. L-ewwel fuq l-artiklu 4. Nemnu li għandu bżonn ikun hemm xi iktar xogħol hawnhekk li dejja narawha fuq x'qed nitkellmu, imma l-problema tiegħi hija dik legali jista' jkun li forsi l-possibilità li l-pajjiżi kollha jkollhom miżuri ta' ta' indirizzar. Imma il-mistoqsija tiegħi xi ħadd li ma jkollux setta li jibda l-sitwazzjoni, li influenza dik is-sitwazzjoni, jista' jkun responsabbli ta' dik is-sitwazzjoni ta' riżultati ta' dik is-sitwazzjoni. Ejn immaġinaw xi ħadd li fl-Unjoni Ewropea jbieħ il-karozzi li ġej minn barra mingħajr ma jaf xejn fuq dal-karozzi ma jafxej minna qed ibabas magħhom meta daw ikunu qegħdin jimbnew jiġu testjati f'taqqa waħda titlob dik il-persuna biex terfa' responsabilità quddiem qorti għal konformità ta' dik. Daw in-nies li qed ibijow il-karozzi għafolli huma awtorizzati huma x'inhuma. L-ewwel ħaġa bis ta' kollu ma ma kinux jafu x'ġara fil-fabrika t-tieni ma jistax kunu responsabli ma talbux fuqha ma saqsewx, jekk m'għandekx is-seta li tibdilha, kif inti tista' tkun responsabbli għaliha? Fl-opinjoni tiegħi din ma treġix. U legalment ma nafxux possibbli dan. Nifhem minnaħa l-oħra ir-raġunijiet biex nippruvaw nidħlu fil-qalba tagħha għaxin għandi problema bil-Facebook u kontet naħli tlet snin biex niprofa nikkontetti għal xi ħadd. Għax hu possibli. Ma jistax ikonna dan il-mod. Allura għandna bżonn xi ħadd li jatina l-informazzjoni imma li nżomhom responsabbli leqa. Fuq it-tieni punt, fuq l-artiklu 78, verament kontenti biex xogħol ta' rapporter li appoġġja dawn artiklu 14, nixtiequ naraw artiklu ġdid kif is-setat li aħna delegajna li l-autoritajiet ta' sorvejanza tas suq għandhom jiġu eżerċitati. U hemmhekk jiena m'iniex lest li nagħti setat kbar li dawn l-autoritajiet ta' sorveljanza tas suq nibza li jabbużaw minnu. F'ċerti pajjiżi qegħdin noħol u t-shirts fil-Svezja, karozzi u mobiles. F'daqqa waħda nista' nifhem jekk xi kumpaniji oħra qed jidħlu fil-suq Svediż bit-t-shirts jew bil-karozzi jew imma l-awtoritajiet Svediżi jistgħu jkunu interessati li jmorru lil-lien minn di. U ma nistiqx nara li jesaġeraw, ma rix nara dak it-tip ta' abbuż eventwali li jista' jiġri. Jiena ħadd eżempju żvediż għax naħseb ma tiġrix imma tista' tiġri jew l-Iżvezja jew xi pajjiż ieħor. Jiena rrid illi dal-abbuż jew abbuż ħażin tal-awtoritajiet ta' sorvenza ta' suq ma jsirx. Kwistjoni ta' website eh, ħana diskutenja f'dal-komitat kont qed nitlob lill-Kummissjoni dwar il-kwistjoni tista' timmaġna xi ħadd li jippretendi li qed jagħlaq website jew gazzetta u kellna nagħlqu gazzetta u tweġiba hi li di qatt ma tiġri. Ħadd mu se jaqra, ħadd mu se ħadd mu se jagħlaq Le mond Imma fil-fatt ġrat fl-Unjoni Ewropea. Nieħu eżempju wieħed fil-fatt f'ċertu pajjiż għandna università li qed titkeċċa l-barra mill-pajjiż bl-iskuza hi li bil-frodi. Imma l-università qed titkeċċa l-barra minn dak il-pajjiż għax ma jriduwiex f'dak il-pajjiż. Jiġifieri dilli ma njaslu qatt f'ċerta pożizzjoni fl-Unjoni Ewropea ma naċċetta jien. Fl-aħħar nixtieq l li nkunu ftit ambizjuzi biex nobligaw l-Istati membri biex jifmu li tip ta' seta m'għandix tiġi trattata b'mod sempliċi hija ħaġa serja ħafna illi tagħlaq website jom nipretendu nal bl-iskuża ta' xi ħaġa oħra. Hemm ċertu xogħol tekniku jista' jsir imma l-darbora nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għax-xogħol li sar sissa u l-shadows kollha. Grazzi ħafna. Thank you. And then uh, for the Greens, we have uh, Pascal Durand, please. Issa l Pascal Durand. Grazie ħafna, Signor President, malajr malajr. Ovvjament, uh, nishtiq pal kulħadd nirringrazza lil Nikola tal-ħidma tiegħu. Mod ġenerali aħna nistgħu naqblu bil-biċċa kbira tal-kumenti tiegħu. U naħseb illi faċilment sensibu mod kif naslu għal kompromess definitiv. Imma waqt li kontet nisma il-qari tijak eh, tar rapport ta' dan u tar risposta tiegħu tajjeb illi jorbot ma dak li għamilna fuq l-ekwivalenza tal-vetur l-istess għal konflitt tal autorit bil-sorveljanza tas-sfiq fejn jeżistu konflitti bejn l-istati membri Aħna nsibu ruħna f'dan il-paradoss u l-uniku spazju soltu jkun tajb fejn ma jkunx hemm konflitti ta' interessi ġifieri fuq l-affarijiet ta' etika u importazzjoni hija l-Unjoni Ewropea. Il-problemi kif qal Nikola problema wkoll ta' finanzjament tal-awtoritajiet ta' sorveljanza fuq livell Ewropa huwa minnu illi hawnhekk għandna speċi ta' eh, problema għax minn banda waħda hemm l-awtoritajiet ta' kull stat membru illi għandhom it-tendenza illi proteġu s-suq tagħhom b'xi mod kemm xejn egoistiku u mill-banda l-oħra hemm minnu nuqqas ta' rieda minn ċerti gruppi li nista' nifhem illi jagħtu iktar mezzi l-awtoritajiet l-awtoritajiet Ewropej ta' sorveljanza Jiena m'għandix risposta, nipprobaw naslu għal kompromess bħal kulħadd aħjar minn xejn u dan it-test jisħoqlu illi ntejbu l-iskambju, ntejbu s-sitwazzjoni tal-arfin ta' kulħadd u għalhekk nistgħu nappoġġjah totalment. Min issa niġu lura l-artiklu 7 fuq il-fatt li nġidu kontra l-konflitt ta' interessi ħaġa tajba ħafna, imma għandi tħassib u kolleġi kopert fuq l-artiklu 14 fuq preċiżjonijiet għax hawnhekk jidher illi qed nagħtu lill-awtorità ta' sorveljanza tas-suq seta illi hija pjuttost sostanzjali għal dik li hija it-tneħħija tal-aċċess għall-internet. Ċifri dan huwa suġġett fejn nixtiequ għalmenu nipreċiżaw dan il-punt għax il-fatt li wieħed jimblokka aċċess għal perjodu li sta jkun twil ukoll, ovvjament jista' jiġi jġib miegħu eh, kwistjonijiet fuq il-libertà individwali. Din hija dan huwa appunt fejn aħna se nkunu attenti ħafna biex nipprovaw forsi li tċarawna ftit l-ideat tagħna għal kollox kien biżejjed ċar biex mill-ġdid ngħid illi jina għandi fiduċa 100% li se jkollna test ekwilibratu kemm jista' jkun wiesa. Grazzi ħafna. U e ipwi, um, and then uh, we have... Mbagħad għandna l-Marko Zulu għal-IFDD. E Kjoġbok. Grazzi, President. Ta' għanna nafu li għat xuħut mill-prodotti eh, mumiex konformi u daw il-prodotti jistgħu jkunu ta' periklu għas-saħħa. Allura nixtiequ li regoli definiti f'dan it-test li qed niddiskutu bħalissa japplikaw għall-prodotti kollha li jinbijaw fuq it-territorju Ewropew mhux dawk li diġà mhux dawk biss li huma diġà mhumiex armonizzati bħal minn irid ikun hemm fl-istess garanzija kemm il-magni tal-ħasil kif kol sa żraben. Minna ħall-oħra Dan l-allargament ta' prodotti, twessiq ta' prodotti, mhuwiex preżenti fit-test. Napprezzaw xorta illi kien hemm twessiħ fil-numru ta' affarijiet li u koll online. Nitolbu wkoll il-ħol jien ikun hemm konformità tal-prodotti u fuq kollox ikun hemm database magħluq u dat database ikollu mniżel fih ukoll aċċidenti u avvenimenti ta' non konformità tal-prodotti. Żguru li biex il-kontrolli jkunu tajbin bizzej u jħallu l-frott, irid tkun hemm riżorsi adegwati u allura jridu nitkellmu fuq dawn ħaġa fundamentali nitkellmu fuqhom Irrid kollok il-personal wara daw il-kontrolli u li daw il-kontrolli jkunu u kwali mal-Unjoni Ewropea kollha jkunu ta' kwalità u ta' jużaw laqwa kwalità u teknika jridu jkunu armonizzat minn l oħra rridu nevitaw illi jinħol u mezzi, shortcuts illi umbat iwaslu biex jitfixkel dan is-suq. Fl-aħħar ma nix ninsew ukoll il-kumpaniji u għamnek naqbel mar-relatur hemm iħtieġa jinħolqu suq fejn ir-regoli japplikaw il kulħadd. Kumment pożittiv li anka il-kumpaniji mhux Ewropej rridu jgawdu mis-suq Ewropew dawk il-kumpaniji Ewropej. Grazzi sal-Komissjoni. Għanna il-kalima l-Komissjoni. Grazzi ħafna kuntenti aħna bl-involviment attiv ta' daqs dawn membri parlamentari nirringrazzjom għal boħra u nirringrazzja relatur sul għall kooperazzjoni ta' sektar għalli kellna kienna madwar 36 membri li sottomettew eh, emendi għal dan fil-kumitat tagħna li juri l-importanza l tas suġġett biex noħolqu stateku ġust għan negozji għanna bżon nimmodernizzaw is-sorveljanza tas suq u b'dan dan għanna nuħbil l-ewel nindirizzaw eh, il-prodotti li jimbijaw fuq l-internet daqs kif jimbijaw eh, eh, il-winet fil-toroq. U naraw xejra u koll u Fit-tieni post naraw inħarsu dettalji, ma għanna naħdmu ma negozji biex ma nħallux konform, non konformita għaddeja, smajt ħafna opinjoni dwar dan, e, nissemmew l-konflitt ta' interess, kwestjoni toħra li verament naħseb huma ta' tħassib importanti. Jien naħseb illi kien kompromessi possibbli u għalli l-kooperazzjoni ma tkunx eh, għaskambju ta' pagament sħiħ u ma tkunx fuq in-negozji individwali imma fuq assoċjazzjonijiet kommerċjali. Jiena naħseb illi ma tkunx ħaġa tajba li ma nejnux in-negozji għal konformità u naħarsu lejda l-istrument bħala wieħed repressiv li jikkastiga għana noffru li settur privat xi ħaġa biex nejnuħ u mhux biex noħolqu kastigi. It-tielet nħossu li proposta ta' sigura eh, eh, li jimxi kif suppost nifmu li hemm xi kwistjonijiet fuq l-isem li għandha tieħu din il-proposta, jekk niġu għal dan, niddiskutu dwar dan, dan il-Liu Compliance Network jiġi appoġġjat permezz tal-programm tas-suq waħdini permezz tal-MMF. Il-Komissjoni ħarġet bil-proposta f ta' ġunju u nixtieq li kollna l-appoġġ tal-Parlament għal dan il-lan, issa ndur għall-emendi indunajna għat kbir minnom li ju għandhom xaqsmu għall-ambitu tal-proposta il-Kunsillu koll għandha perplessità dwar dan. U jekk fil-fat il-Parlament jixtieq iwessa l-ambitu, il-Kummissjoni tieħu pjaċir taħsibha. Imma naħseb ikunu tieq. Jekk tistgħu tagħtuna messaġġ preċiż dwar xi tridu li tkopru, għax pereżempju li nibdlu l-ambitu għal pereżempju prodotti kollha jista' jkun ċar u ġenerali ħafna, imma mhux għax ikun hemm xogħol doppju ma' leġiżlazzjoni oħra, jiġ jiġifieri fil-messaġġ hawnhekk ejdu l-neżat xi tridu iżjed li tkopru. Rajna wkoll żewġ emendi li għandhom bżonn origin marking minnaħa tal-produtturi, inħossu li dan m'għandu xejn jaqsam mal-infurzar u konformità. Hija kwistjoni oħra origin marking diġa hija timdaħħal minn proposta fl-2013 dwar sigurta tal-prodotti u jekk indaħlu din ħat toħloq komplikazzjonijiet u b'mod eh, serju tfixkel eh, il-prattiċità ta' malajr ta' dil proposta Jiġifieri jekk tridu sorveljanza tas suq aħjar, migin kieku ma ma ninsistix fuq l-indikazzjoni tal-oriġinu għax dan huwa mod wieħed kif inti ma tasalx għal prattiċità ta' din il-proposta. Adozzjoni ta' malajr hija lantana u l-Kummissjoni tixtieq għandha ħeġġa kbira li tara fisseħ qabel ma jispiċċa l-mandat ta' tal-Parlament Ewropew. U nħassru qudiem kooperazzjoni aħjar fuq dan. Grazzi. You, and then some... Grazzi, u xi rimarki tal aħħar mir rapporter Kjoġbok. Grazzi President, grazzi lilkom il-koll, grazzi li shadows għal kollaborazzjoni li kellna f'din il fażi Nerġa' ngħid, baqanna ħafna xogħol qudiemna. Jien naħseb illi aħna mixin fit triq tajba nixtieq inkompli fuq xi konsiderazzjoni li jagħmlu xi kollegi l-ewwel. L-ambitu anka kif qal qalet il-Kommissjoni li nirringrazzja ħafna jien ukoll għal kollaborazzjoni tajba ħafna li kellna bejnietna. Anka l-istudju tat-test. Naħseb illi aħna għandna test illi jeżisti li jatem imwaqqaf fil-kunsill. Ma nemmix li nistgħu ninjoraw naħsbu li dat test ma jeżistix, naħseb ukoll jien l-ambitu li għandu forsi jitwessaf li għanda tapplika l-settur ta', prog, ta prodotti mhux mod ġenerali imma mhux bl-istess mod ta' dak li konna prevejna fil-2013. Għax hemmhekk għandna aħna hawnhekk għandna bżonn id-deċiżjoni tal kunsel fuq dan. L-artiklu 4 li huwa wieħed mill-artikli li semma. Żgur ma nix nifavorixxu il-kumpaniji Ewropej, imma aħna naħsbu li nittrattaw b'mod diskriminatorju tal-kumpaniji Ewropej apparagun ma ta' barra hija daqsxejn stramba għax il-kumpaniji Ewropej għandhom livell loli ta' kontrollu ta' responsabilità hemm entità li tista' tmur fiżikament f'post u tipprova tfittex il-produttur għal tfittex għal dad dokumenti issa stramba li aħna nibżaw mhux li npoġġuhom fuq l-istess pjan għax impossibbli imma li nollu il-livell ta' kontroll għal kumpaniji produċu u prodotti u jidaħluhom fis-suq Ewropew, allura l-persuna li tiġdentifikata bħala responsabbli mhuwiex il-produttur u m'għandux responsabilità ta' produttur bħal manda kumpanija eh, Ewropea manda ċerta responsabilità għandek l-ewwel il-verifika tal-dikjerazzjoni eh, ta' konformità u għandha dokumentazzjoni responsabilità dokumentazzjoni għanda hija responsabilità tal-awtoritajiet id-dokumentazzjoni tal-konformità tal-prodott, miex il-produttur, imma għanda obbligu li jkollu jkollha dokumentazzjoni tielet. il prezenza tal-prodott tal konformità il-produttur tiġi informat il-produttur ikun fej ikun mad-dinja jrid jiġi informat minn din minn din l-entità minn din il-persuna illi hemm non-konformità. Allura jina nemmen illi aħna jrid konna bilanċ. Ma nix noqogħdu eh, aħna l-kumpaniji mumiex Ewropej. Ah, e, irridu b'xi mod ikunu bilanċjati u ma jkun ma niffavorawx li l-om skapitu biħsara għal kumpaniji Ewropej. Bat qegħdin diskutu biex nsibu fejnu il-punt imma fuq dan jien naħseb aħna l-koll nkunu konvinti li aħna maħniex nifavorixxu l-Ewropej, ma laqqas għandna nisfavorixxu l-Ewropej. Eh, Fuq dan għanna naħdmu. L-artiklu 7 u 8. Aħna dan ikkonfermajnieħ il-kooperazzjoni tal-pubbliku u privati essenzjali anka biex naffavorixxu u nagħmlu l-kumpaniji eh, Ewropej ikunu possibbli biex idaħlu fis-suq eh, prodotti li huma konformi. Imma fl-istess ħin x'aħna xedna aħnetna li il-passaċ ta' flus, il-pagamenti, isir konflitt ta' interess. Fuq dan aħna etnija ċara. L-artiklu 7, kif innu riformat mux tajjeb, nifmu il- il-kooperazzjoni bil privat u l-pubbliku imma aħna nħossu li hemm din il-sħobija fuq prodott u nevitaw li jista' jkun hemm dal-konflitt bejn min iħallas u min għandu iħall min jissorvelja. L-eżempji aħna għanna, aħna l-koll nafu kif ċerti settur fl-Europa jaħdmu l-axħar punt, skont il-kellim, anzi tnej, jien fuq il-kontrolli. Jien naħseb li perċentwali ta' kontrolli u għazbal. Aħna għanna naħdmu fuq it-tip ta' riskju fuq l-integrazzjoni ta' informazzjoni jkun hemm u fuq kontrolli li kollom għan 2%, 3%, 5% ta' kontrolli huma numri li jistgħu Eh, ifixkluna minn dak nixtiequ noħol naslu għalih bil-kontroll. L-aħħar punt huwa is-suġġett tal-websites irrid nassigura li kulħadd aħna ma rridu nagħlqu l-ebda website biex tingħalaq website f'parti kbira tal-każijiet l autoritajt nazzjonali għandhom bżonn ta' awtorità minn minħa ta' orti. Ma nix qegħdin ngħidu hawnhekk illi Eh, din id-dritt nazzjonali ħajdur fuq daw l-aġenziji, fuq daw l-autoritajiet u fuq li ma websites qed nitkellmu fuq websites li jbijaw prodotti mhux konformi, ġifri poġġu fil riskju iċ-ċittadini Ewropej biex jixtru eh, ħajħalluhom u ħajjoffru ħajoffrulhom biex jixtru prodotti li mhumiex konformi. U fl-istess ħin da kollu jista' imur kontra eh, eh, iċ-ċittadini. Iġvir mux li għawnek għanna ħajkon autorita Ewropea li tala il-websajt sew xi università. L-universitajiet jistgħu eh, jagħtu jagħtu er erf għarfien taħriġ imma ma jbijawx prodotti. Jiġifieri li m'għandix taqsam. Jien konvent li mal-kollegi tiegħi shadows li żgur se nsibu ftehim b'mod li jkollna menti ta' kompromess illi jistaw li jneħħu d-dubji kollha li jatem u jkollna test bilanċjat u ambizjuż li jimxi a favur a favur il-prodotti konformità tal-prodotti Ewropej. Skużawni li tkellimt fit-tul. Grazie. Uh, we will have the consideration of amendment. Grazie ħafna. Konna fil-laqa li miss f'Lulju il-diskussjoni is-sanar u il dan il punt Nkomplu bil-punt li miss l-aħħar wieħed tal-aġenda tagħna tal-lum. Konsiderazzjoni ta' emendi fuq il-file ta' rikonoxximent reċiproku ta' eh, prodotti kommerċjalizzati b'mod legali f'sak membru ieħor u għandna r-rapporter tagħna is-Sur Stefanec. Grazzi ħafna u grazzi lill-kollegi kollha Shadow Rapporters u l-kollegi illi kontribwew għal dan il-fajl irċevejna 260 l-emenda u għabbażi ta' dawn l-emendi jina l-estate 13 il-kompromess ta' emenda li din diġu diskussi mill-kollegi tiegħi għadaw rapporters kontent illi ma kienx hemm emenda illi xi fetqet eh, fuq il-proposta tal-Komissjoni għax il-rikonoxximent reċiproku huwa essenzjali biex is-suq waħdini jopera sew u għalhekk nemmen illi titjib tas-sistema għal rikonoxximent reċiproku tal-prodotti se jifaċili tal-proċedura għal negozji u inaqqas il-pisijiet amministrattivi għal dawn negozji biex hekk huma ikunu jista' jibbenefikaw moviment ħieles tal-prodotti fuq is-suq għadin tal-Unjoni Ewropea. Lan se jkun biex ntejbu il-funzjonament tar rikonoxximent reċiproku permezz ta' miżuri ambizzjużi bħal pereżempju ngħinu l-impjiegi juru il-prodott tagħhom diġà huwa f'konformità biex illi hemm kooperazzjoni transkonfinali nappoġġa r rikonoxximent dikrazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku mill-operaturi illi se jnaqqas il-piżijiet amministrativi. għax il-komunikazzjoni għal dan ir rekonoxximent reċipriku ma dak li huwa importanti huwa il-punt il-nużaw il-mekanizmu solvit attwali biex insolvu, nużaw bħala proċedura biex insolvu il-problema. Il-proposta attwali d-dimna għandhom bżonn il-saxħa il-livell Ewropo. u r-wol tal-Kummissjoni biex hekk il-Kummissjoni jkollha l-obbligi fuq dak li hemm tan-netwerk ta' Solvit nipproponi wkoll illi intejbu l-kooperazzjoni transkonfinali b'twaqqif ta' grupp kompost minn rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti u l contact product points tal-istati membri biex hekk niffaċilitaw l-iskambju tal-informazzjoni u aspetti oħra eh, ta' kontroll biex nkunu nistaw u kol eh, ntejbu l-operazzjonijiet tagħhom u niprovdu kontribuzzjonijiet u reazzjonijiet għal linji gwida fuq ir-raġunijiet ta' interess pubbliku kif ukoll aħjar prassi biex nħeġġu applikazzjoni konsistenti ta' din l-applikazzjoni na nistenna bil-ħerqa illi konna dawn il-laqat ta' shadows fil-futuru fiduċjus illi flimkien inkunu nistaw nżommu ma l-iskadenzi għal din proposta leġislattiva biex nilħu l-għan komuni tagħna. Thank you, and then for SND we have uh, Virginie Rosier, but uh, Nicola Danti will speak on her behalf. Sì, grazie Presidente. Grazie ħafna. Grazie Presidente Virginie, ma stax kum prezenti. Um, għax um, minn li anki l-birthday taħħa l-lum, u naprofitta un eh, namil l-auguri u talbitni naqra dan il-test tal-kollega Stefani. Jidispieċi ma nkun kun prezenti fil-komitat, pero nieħu l-opportunità biex nistenna il kollegi fuq dan id-dossier aħna għamil prezentajna xi 40 emenda biex intejbu l-proposta ta' regolament fuq erba punti prinċipali. Fuq l-artiklu erba' fuq il-rikonoxximent reċiproku il li hija waħda mill-iktar affarijiet importanti ta' dan il-dossier. U l-emendi tagħna huma biex dawn l-emendi ma biex biex il-regolament ma jkunx kart blanche għall-operaturi, dikjarazzjoni għanda e, t-rispetta i-trattati u anki i-sentenzi tal-Orta Ġustizja. Nittama li dialogu jista' jkompli tkompla. Fuq l-artikolu 5 un mbagħad fuq l-evalwazzjoni tal-prodotti. Fuq dan il-punt aħna nħossu illi il-reċipro il-rikonoxximent reċiproku mandux ifisser illi f'dawk is-setturi mhux organizzati il-Stati membri jattwa jimplementaw miżuri tekniċi. Hawnhekk hawn żewġ stadi u aħna preponajna emendi biex minnaħa waħda Eh, l-istati membri eh, ikunu jistaw jesprimu l-pozizjoni taħħom, minn naħar uħra jippermettu li autoritajiet ikunu jistaw applikaw dawn il regoli Nittamaw illi il diskussjoni taħna mal-shadows ċaraw dawn il-punti u specialment biċċaraw il-problemi tal dispozizjoni tekniċi u u illi eh, illi dawn in-normi għandhom eh, jikorrispondu għal motivazzjoni tagħhom. Fuq l-artiklu 8 fuq il-network Solvit, il-kompromess tar-rapporter napoġġaw u nittamaw li jibqa' kif inhu fuq l-artiklu 10, fuq il-punti tal-kontatt fuq il-prodotti il prodotti Il-rapporter jiproponi grupp ta' koordinazzjoni biex jitejb il-kooperazzjoni bejn l-autoritet kompetenti. E għadja li mux kulħat jaqbel, pero aħna aħna naqblu. U kena diġalla wahda mal-rapporteru Mishadows il-ġimma li għaddit Strasberg kienet laqa kostruttiva u nirringrazzjaw il-onorevoli Stefanek għal kif Mesha il-laqa il-li dana sej wasalna għal biex ikonna rapport rapport tal-maġġoranza. Però aħna nortu fuq u fuq il-kollegi biex nimxu l fuq l-artiklu 54, 45 skont it-trattati u il-ġurisprudenza. Grazzi. Flisem l-ICR. Clark bħala Shadow u tal-bidni naqla fis naqra fisima. Grazzi li rapporter għal xogħol kostruttiv u flessibilità li permettina E nsibu kompromessi. Li sijar u jajdu li l-priorità tagħna għandha tkun kem jista' jkun allineata mal-għan tal-regolament. Dan u għalli naqsu il-pis amministrativ impost fu l-operaturi ekonomiċi li applikaw regoli ta' rikonoxximent reċiproku. Fu l-artiklu 4 nishti u li rapporter jiddefendi l pozizjoni tijaw aħna naqblu illi l-autoritajt kompetenti mandomx ikonom il-possibilità li iġibu l-informazzjoni mid distributuri kif qed jiġri issa barra minn hekk e, it-talbiet kollha għandhom ikunu ġustifikati u għandhom ikunu limitati għal lan B'referenza għal proposita tagħna fuq il-paragrafu 2 fuq il versjoni lingwistiċi ta' dikjarazzjoni aħna nixtiequ nistigurawkom illi lan u illi nisimplifikaw dejjem iktar iċ-ċirkolazzjoni ta' dokument. Bil-proposta ġiet proposta anke mill-industrija u realtà tal-amministrazzjoni kommerċali ma nix nħaltu għom politika l artiklu 5 fuq l-evaluazzjoni ninsistu illi 5.b ninżommuh biex niġġustifikaw ir-regola ta' raġunijiet ta' interess pubbliku. L-użu tal-interess pubbliku leġittimu huwa zbaljat. Fuq l-artikolu 10 fuq il-kooperazzjoni amministrativa, aħna ma naqblux illi noħol u grupp ta' koordinazzjoni. Miflok ma nindirizzaw problemi fuq il-punti ta' kontrat, per eżempju, il-kwalifiki baxxi u risorsi limitati, din hija proposta illi eh, hija fil-fat pis. Aħna nistaw nsibu kompromess u nappoġġaw it-test kollu kemmu. Grazzi tal-kooperazzjoni. U issa fissem l-għalde. Anna Rockegard, imma se jitkellem Salimovic Loku. Grazzi. Martin, dispjaċir li ma kunx li muxaw, talabni nisħaq fuq il-punti l-iktar importanti. L-ONET, l-rapporter, fl-opinjoni tijaw, ħarab approċ kostruttiv ħafna, pero għatem ħafna kwistjonijiet li nixtieq nitkellem fuqhom. L-onet id-definizzjonijiet 3.12 ir-rapportari proponi illi La bozz la, la, la l-iktar reċenti preferenza għall icj aħna ma nappoġġawx dan, dan l-approċ. Umbat fuq id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 4.4 aħna waħda mir raġunijiet li għamlu aġġornament biex natu l operaturi ekonomiċi e, e, semplifikazzjoni amministrativa. Allora tkun ħaġa importanti għal grupp ALDE illi ma nitolbux illi l-operazzjoni E, e, ikollom l-obbligu li jiprezentaw din il-dikjarazzjoni bl inglis E fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku fl-opinjoni ta' għana importanti li konna proċedura bla dewmin u dan anki meta tiġi użata id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. Għanna nispeċifikaw meta u x-jistaw jitolbu. Fuq l-evalwazzjoni 5.1 il-rapporter jiproponi e- e- kważi definizjoni ulterjuri. Jena nittoma il-rapporter jirġalura għal e, proposta inizjali, għan appoġġaw, nistaw kunu flessibli u sakem però il-proposti 5.5 jibqaw kif inuma. U issa l-informazzjoni speċifika għandha tkun inkluża fl-evalwazzjoni. Fuq il-grupp ta' kombrazzjoni amministrativa artikolu 10 aħna kawti, però aħna flessibli uh, skont kif nirsolvu l artiklu 4 U fl-aħħar naċċettaw il-komplement biex dan il-prinċipju jaħdem fi pratika. U bekk ikun jista' jissemplifika l-ħajja ħafna negozi. U jissa għanna l-Pascal Derum għal-ħodor. Grazzi. L-ewwel nir nirringrazzja l-Ivan għal ħidma tijaw u tal-li konsidera il kommenti ta' kulħadd. Jena ma stennejt xejn iktar fil fat Naturalment aħna naqblu uh, xi ftit kummenti żgħar. Forsi nipproponi xi ftit tetib il kwissjoni tal-lingwa bl-Ingliż. Aħna nixtiequ fih wieħed irid jopera u jixtieq jopera. Dan huwa punt mhux importanti ħafna, però huwa punt importanti. U mbagħad l-osservazzjonijiet li saru fuq l-artikolu 5 min-naħa ta' Virginie Rosier Anki dan il-punt naħseb se nerġgħu nitkellmu fuqu huwa punt li qegħdin niddiskutu diġà fuqu u rridu nevitaw li l operaturi u bank jkun eh, hemm pisijiet eċċessivi u bad l-aħħar niġi għall-aħħar punt naħseb da se jkun ftit iktar komplikat. Dak fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni naf illi hemm min huwa oppost għall-użu ta' dan il-prinċipju nafu wkoll illi huwa kopert mill-irtirar ta' prodotti illi kollhom problemi ta' sigurtà marbutin magħhom, ċifi problemi ta' saħħa. Ċifieri il-prinċipju ta' prekawzjoni jippermetti illi wieħed jaġixxi fuq din il-kwistjoni permezz ta' presunzjoni qawwija Dan huwa suġġett li jibqa' importanti għalina, ġifieri illi nanticipaw mhux insibu ruħna f'sitwazzjoni serja. Wara, ġifieri żgur se nerġgħu nitkellmu fuq dan il-prinċipju ta' prekawzjoni dejjem suġġett fuq id diskussjoni u d-dibattitu ma' parti grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom u appoġġ min-naħa tagħna grazzi. and then uh, for the EFDD we have... Grazzi. Il-kellim li jmiss, grazzi President. Grazzi lil kulħadd. Naqblu ma l-impostazzjoni kollha aħna tkellimna fuq fuq nitkellmu fuq punt wieħed biex nirrispondu għal kunċett wieħed. Meta aħna nitkellmu fuq il-prodotti li ntefgħu fis-suq, nemnu li l-kriterji għandhom ikunu motija eh, skont il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dal-approċ jirrepeti f'diversi punti tat test li għanna. U da biex nevitaw biex neħu xi suspetti li hemm minnaħat tal-Komissjoni Ewropea kemm istess biex ikun hemm l-aspett ta' neutralità. Si, issa l-Komissjoni Ewropea nagħti l-kelma għal dal-boħra lill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Anki hawnhekk kuntenti ħafna bix-xogħol tal-istati tal-membri fuq dil-proposta, speċjalment ir-rapporter Stefanietz. Ifisser li jintom taqsmu magħna l-impenn li għanna biex nassiguraw kun hemm rikonoxximent eh, li jaffettwa is-negozji u l-konsumaturi da rikonoxximent kienet jintuża għal biss żmien, irridu nkunu ambizzjużi ħafna u nassiguraw li l-operaturi koll ekonomiċi u l-awtoritajiet ikollhom ċertezza legali li huma intitolati u għandhom id-dritt li jistennew meta jkun hemm rikonoxximent reċiproku. l proposta tagħna għandha potenzjal li e, twieġeb għall aspettattivi reċiproċi id dialgu bejn l-autoritajiet u n-negozji, ottieni il-proċedura ta' verifika biex ir-restrizzjoni ikunu ġustifikati. L-aħħar intervent tal-Komissjoni hija edem biex kienet hemm biex insolvu il-problemi il min-naħa l-oħra. Ma daqtajn ħassejt li rridu nkonsidraw b'attenzjoni eskużjonijiet potenzjali mill-ambitu tal-proposta li għan qudimna. Prinċip ta' rikonoxximent reċiproku ġej mill-liġi primarja, allura japplika l-prodotti dejjem li humi soġġetti għall armonizzazzjoni. Allura l-iskużjoni ikol konsekwenzi biss ma tħallix l-operaturi ekonomiċi jew autoritajiet nazzjonali mill-garanziji tal-proposti tagħna. Id-dajjaf, id-dajjaf l-affarijiet ta' mill-ħajjiet ta' kulħadd iktar diffiċli waqt li ma solvi xejn. Fuq f'dak li ta' semma' il rikonoxximent reċiproku. Rajna, innotajna diversi emendi li għandhom intenzjoni jgħatu dikjerazzjoni biz e, eh, falur ta' informazzjoni minnaj lebda eh, u kien etna eh, nireferi għall-emendi 102, 105 u 149 li tatijom ma tatijom lebda konsegwenzi legali dwar xistenaw mill-operatur imma jankunu ċari jekk di dikarazzjoni ma tatix ħatezza legali l-operatur eh, ekonomiku ma jkolla lebda, lebda valur mizjut u jekk manda lebda valur mizjut mandiċ eh, eh, mandiċ tibqa d emendi bħal 175, 76, 79, etc. qed jipermettu ristrazzjonijiet biex u tfixkel dak li jem fil-regolament prezenti biex tkun leġittimati ta' sigura proporzjonalità fil-verifika tagħha. Di dan kollu essenzjali biex taħdem sewa din. Li neħħu mill-garanzija bħal din mill-operaturi mill-operaturi ekonomiċi ifisser tkun qed teħħilhom ukoll drittijiet li għandhom bħalissa li qed igawdu minnhom bħalissa. il-verifika importanti u titibqa sejra għal rikonoxximent reċiproku. ħafna mill-emendi qed jgħinu għal proposta tagħna b'mod kostruttiv li biex jaffiċilita adozzjoni ta' malajr. Aħna ħerqana li naraw il proposta tkun tkun ġiet adottata waqt li għadu għaddej dan il-Parlament u nissuktaw nikoperaw mal-Parlament fuq il proposta Grazzi ħafna. Grazzi lilek. L-aħħar rimarki mir-rapporter innifsu. Kjoġbok. Grazzi għal darbohra, Signora Ċer. Nirringrazzja l-kollegi kollha għal kooperazzjoni kostruttiva, nemmen li għanna l-istess opinjoni li l għannu għal intejbu il-proċess kollu kemmu, allura rridu nfittxu li jkollna semplifikazzjoni u naqsu il-pis amministrattiv dan il- dan huwa speċjalment importanti għalija Jiġifieri jekk hemm xi kondizzjonijiet m'għandix tkun xi kundizzjoni għal informazzjoni tkun ġiet mogħtija mill-operaturi ekonomiċi għal prinċipju li prinċipju ħanna nżommu u nemmed b'dan il-prinċipju nistgħu niġu għal kompromess saħħari fl-emendi u nħasu l-qoddim għal kooperazzjoni. Grazzi ħafna. U jissan l-konsiderazzjoni ta' emendi Eh, waqt il-laqa tagħna fl-ulju. l nagħlqu laqa tagħna llum grazzi ħafna li kulħadd tal-miġa ta' konfusna, grazzi lill interpreti wkoll u nixtieq ilkom ikoll il-lejla tajba u niltaqgħu għada fil-għodu. Grazzi ħafna.